Um, Ladies and gentlemen, um, Juri, nishtiqu nibdew il-laqal u għarra nofsinar, sfortunatament Is-Sur Moraes, il-President tagħna, mhux ma jistax jiġi għall-laqa lura għandi il privileċċjina illi nippresidi fuq il laqgħa l wara nofsinhar. L-ewwel punt fuq l-aġenda hija l-adozzjoni tal-aġenda. Kull mem ċaqliqa waħda. Kjoġobkom innutaw li l-punt numru 13 dwar il-VAT kella tiġi posposta għalla għalimis. imis Allura l-punt 13 ħajjaqa mill-agenda tal-lum. Jekk memx oġġezzjonijiet għall-agenda kif modifikata issa nistaw nadottawa. Għaw xi oġġezzjoni dammu mhuwiex il-każ mela nadottawa. Issa, innu taw kjoġobkom il-sfortunatament interpretazzjoni fil-Kroat u fil-Galliku mumiex prezenti fil-Kamra l-lum. L-lum biss, għada ġurna oħra. Il-punt li jmiss huwa il-bil ta' rakkomandazzjoni tal-koordinaturi dwar il-ħatta ta' rapportez għana l-Mikael Boni mill-PPE eh, ġi nominitat tal rapporter tal-opinjoni dwar rapport ta' inizjattiva tiegħu tal-Kumitat Juri dwar liġi ċivili fuq ir-robotika. U t-tieni rapporter Cecilia Wickstrom mill-Alde ġiet nominata bħala rapporter fuq il-proposta li tistabilix il-kriterju għal mekkanizmi biex titetermina l-Istati membri responsabli għall eżaminazzjoni ta' applikazzjoni ta' protezzjoni internazzjonali li tkun ġiet impoġġija minn Stat membru eh, jew nazzjonali mi pajjiż terz jew pajjiż bla stat Umbat għanna il-sur Timothy Kirkop mill CR ġi maħtur eh, rapporter fuq il-fajl tal-Eurodac. U l-komitat jaċċetta dawn il-rakkomandazzjoniet tal-koordinaturi mela tajjeb nistgħu naddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda li fil-fatt huwa punt numru tlieta fuq l-aġenda propja dwar il-ħolqien tal-Eurodac għat qabbil ta' marki ta' swaba għall-applikazzjoni effettiva ta' regolament għall-identifikazzjoni ta' ċittadin ta' pajjiż terzi jew persuna eh, apolida presidenza legali dwar u dwar talbiet tal tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati membri għanna eh, sur Timothy Kirkop bħala rapporter ma' l-ewwel pass u prezentazzjoni mill-Kummissjoni ta' dan il-punt. Waħna nafu l-Kummissjoni ippreżentat fl-4 ta' Mejju sensiela ta' proposti leġislattivi fil-kuntest ta' riforma kbira dwar il-sistema eh, Ewropea Komuni dwar l-Azil, kif imsemmi fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' April ta' dis-sena Din ir-riforma għandha l-intenzjoni li tifforma it-tweġiba fuq meda ta' żmien medju għal sfidi ta' migrazzjoni futuri. Ir-riforma tas sistema ta' Dublin eh, tifforma parti minn dal-proposti il-juro dak li tappoġġa s-sistema ta' plin suppost jiġi adattata u lan tagħha jiġi jiġi imkabbar u mwessa biex jiffaċilita r-ritorn u lajnuna ta' migrazzjoni regolari. Il-Kummissjoni prezentat proposta ta' riviżjoni ta' regolament tal-Eurodac. Is-sur Henrik Nielsen, kap tal-unità ta' Digicom, eh, hija e, tawnek biex jippreżenta tal-proposta. Wara li nkunu smajna l-Kummissjoni nista' niftaħ id-diskussjoni lill-membri. Sur Nielsen għandek il-kelma. Grazzi President, grazzi ta' din l-opportunità biex nippreżenta il-proposti ta' revizjoni ta' dan ir regolament tal-Eurodac jien ħan minn fil-qosor il-punti l-iktar importanti fit-tibdil li sar fil-regolament li għanna bħalissa l-ewwel. Kif inti semmejt, Presidenza, hemm xi tibdil biex nadattaw il-juro da kull funzjonament tiegħu sistema ġdida ta' Dublin. It-tieni, qed proponu li nwessaw l-ambitu tal-Eurodac biex ikollu xaqsam u koll ma, e, regola, ma immigrazzjoni legali, f'dik li għandu xaqsam ma tiftix ta' persuni li ġejn partit terzi li ma jaqawx taħt il-regolament. Dan għandu xaqsam mal-ħazna u tiftix ta' informazzjoni, per eżempju, dwar e, e, persuni li, li joqodu fil-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea b'mod irregolari u daw jiġu infittxija qed niproponu wkoll biex imbaxxu l-età ta' teħid ta' marki ta' swaba għal 14 minn 14 għal 6 snin, minn 14 sena għal 6 snin u dan er, anka l-ħazna b'mod prattiku tal-marki ta' swaba. Aħna nemlu daħajjen l ewwel nett biex nimplementaw sistema ta' Dublin dak li għandux somma minorenni biex nkunu żgur li daw jitlu fil-sistema. It-tieni forsi iktar importanti biex nat nofru għodda li l-istati membri biex jintraċċaw identifikaw tfal nieqsa dan ikunu pal bħal pereżempju meta familja sħiħa e, lejn fl-Unjoni Ewropea ma mbagħad tinqasam, tinfiret minn xulxin, allura l-marki ta' swaba jistgħu jgħinu biex nġibom fl flimkien bħala familja anka biex nintraċċaw ukoll persuni mux, minorenni mhux akkumpanjati biex japplikaw għal eh, biex li japplikaw għal azil, pereżempju jkunu minorenni li jaħarbu minn istituzzjonijiet li kun għet jirtu ħsiebhom għet niproponu kol biex taħċetti limitazzjonijiet nużaw informazzjoni mill dak għal għanijiet ta' ritorni ma brispet e, lejn ftejimiet u koll u kooperazzjoni ma' pajizi terzi u li għedin niproponu dan fuq l-entry-exit system, il-sistema ta' tkullu ħruċ. Allura dik l-informazzjoni tkun tista' tiġi maqsuma mal-pajjiż terzi in kwistjoni. Qed niproponu wkoll indaħlu il-ħażna ta' rikonoxximent tal-wiċ fil-Eurodac bis-software neċessarju biex jagħmel paraguni elettroniċi eh, skont il-ħażna ta' dejta li jkun hemm u hawnhekk hu fejn fil-każijiet fejn ma jkunx hemm possibilità ta' teħid tal-marki tas-swaba. u fl-axħar dwar il-perjodi ta' zamma ta' data fuq applikanti ta' internazzjonali issa huwa il-kas ta' 10 snin waqt li kategoriji ġodda ta' ħazna ta' migranti irregolari qed nofru qegħdin nipproponu ħazna li ddum ħames snin dan huwa bħala taqsira dak li hemm fil-proposta u jiena dispost li nwieġa pal mistoqsijiet li tistgħu tagħmluli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Nielsen. Ir-rapporter tagħna għal dal-fajl huwa Sur Kirkop. Sfortunatament ma jistax kun fostna llum, imma Sinjura Stevens ħadd titkellem fismu. Sinjura Stevens għandek il-kelma kjoġbok. Eżis kollegi, jina għetniħu post is-Sur Kirkop illi ma jistax ikun fostna llum. Li sijar jaqbel bisħiħ mal-proposta tal-Komissjoni Ewropeja u qed jara l-elementi kollha bħala essenzjali biex nindirizzaw il-problemi li hemm fis-sistema preżenti tal-eżil, tas-sistema tal-eżil. Li sijar jara iż-żamma ta' data biometrika bħala titjib kbir fis-sistema ta' biex tkun b'mod akkurata imma rridu nsegwu ċerti standards. Jekk l-Unjoni Ewropea jrid titterġa' tgawdi minn ċerta fiduċja fis-sistema tal-ażil u tassigura li dak ma jikkwalifikawx biex joqogħdu fl-Unjoni Ewropea b'mod legali, allura irridu sistemi li huma interoperabbli u moderni u l-informazzjoni u jkun hemm sim ta' informazzjoni fost l-Istati membri li jisijar taqbel maħtieġa illi jiġi jestis iż-żmien 18 xar huwa qasir wisq biex kun hemm effettività fuq il-kuntest iktar wiesa u fis-sistemi tal juru dak peress li huma interoperabbli ma' databases oħra u għal funzjonament mod ġenerali tas-sistema tal-ażil. Kif il- kif hemm b'mod ċar fil-proposta tal-Komissjoni issa għandna sistema ta' ħames snin li hija tajba bħala żmien. Fl-aħħar, il-kwistjoni sensittiva ta' marki ta' swabba tal-minorenni bħalissa l-età iktar baxxejja ta' 14 il-sena aħna nemnu li jem iktar tieġa l din l-età l-età issa nisleta għal sitt snin. L-età fejn jista' jkun hemm marki ta' swaba fil-livell l-iktar akkurat ta' eżattezza li hija ta' sitt snin. Imma l-iktar importanti għandna sitwazzjoni fejn hemm eluf ta' minorenni li ma nafux fejn huma kien esperti f'dan ir-rigward f'minorenni biex jiġu fil-komitaw jgħidulna li l-ġbir ta' marki ta' swaba ta' minorenni tista' tkun iċċavetta l-possibilità u soluzzjoni biex aħna nsibu soluzzjoni għal problema ta' tfal neqsin. Ovvjament dan għandu jsir bl-iktar sensitività possibbli u protezzjonijiet mekanizmu ta' protezzjoni ta' data imma jekk tfal fuq żmien twil nistgħu nipproteġuhom minn traffikanti din hija xi ħaġa li allura għandna nikkonsidraw. Grazzi ħafna. Mr. Stevens, um, Mr. Lenars is the EPP shadow. Would you like to take the floor, Mr. Lenars? Issa naddi l-kelma l-kollegi oħra, jibda l-ewel wieħed. Ħa nitkellem fil-qosor ħafna, grazzi l-Komissjoni għal-prezentazzjoni naqbel ma ħafna minn dak dik il-kollega tal-ICR qalet f'din il-proposta f'dak li għandu xaqsam ma' revizjoni ta' direttiva tal-jura dak. U meta niġu biex imbaxxu l-età għal sitt snin minn 14 għal sitt snin, xi ġimgħatejn ilu smajna hawnhekk fuq tfal minorenni bejn 10.000 u 20.000 li huma neqsin ma nafux fejn huma. Allura estremament kruċjali li nżidu it-traċċabilta tagħhom għandna l-Europol u l-NGOs li kelmuna għanna moment uniku fejn il-Europol u diversi NGOs għet jaqblu bejnietom, allura importanti li imbaxu dik l-età. Fuq il-perjodu ta' żamma ta' data inħossu li l-Kummissjoni għamlet ċertu passi fit it tajba nirridu niddiskutu fuq it-tul ta' żmien ma żgur li nistgħu nsibu eh, ftehim dwar dan jiena kontentu ukoll ta' il-kellim il-kellim fuq l-inżidu il-mezz ta' mekanizmu għal rikonoxximent tal-wiċċ flimkien ma' rikonoxximent ta' swaba imma nitlob il-Kommissjoni biex tajdilna dwar xtip ta' kondizjoniet minimi ħaj jitpoġġew għal dawn għal dan, dan is-software ta' rikonoxximent tal-wiċċ se jkun sistema ta' żewġ dimensjonijiet ma nafux ħadd mara taħdem din forsi di taħdem fil 56 forsi għanna bżon indaħlu iktar teknoloġiji iktar moderni, iktar avvanzati bħal 3D. Forsi allura tista' tweġibna fuq dik kif taraw id-definizzjoni tal-rikonoxximent tal-wiċċ is-software tiegħu u l-hardware inkunu kuntenti ħafna. Dawn huma l-kummenti tiegħi preliminari. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Issu Lenas, għaw xi kollegi oħra li xtiqu l-kelma. l-Olanda, l-Presidenza Olandiża. Jekk mhux il-każ, nitlob lis-Sur Nielsen biex tirreaġixxi fil-qosor għal dak li qalu l-kollegi tiegħek. Grazzi ħafna. M'għandix tweġiba għal dik l-aħħar mistoqsija llum għax din hija xi ħaġa li Eh, irridu nistudjaw iżjed dwar l-iżvilupp ta' xazzjoni l nieħdu mhux tip ta' software għalissa. Għadna ma wasalniex f'dak l-istadju għalissa. Allura m'għandniex eh, tweġi għal dik, ma żgur li ħanaddi din mistoqsija lil dawn il-kollegi. Very much. Għafna li l su Nielsen. Kollegi, naħseb li dan huwa verament huwa importanti u prioritarju bħala fajl u allura nixtieq li nistieden il-gruppi politiċi l-oħra biex eh, jitkellmu u jinformaw is-segretarjat tal ibe mal-ar kemm jista' jkun. F'dak il-każ ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda li huwa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Azil il-Kummissjoni prezentat fl-4 ta' Mejju sen l-ewwel sensiela ta' proposti għal riforma tas e CEAS. Reviżjoni ta' regolamenti ta' Dublin u l-Euro dak kif ukoll ta' reviżjoni ta' regolament li joħloq l-EAS li e l-EASO għal darbuħra nassur Enrik Nielsen, kap tal-unità li jett fostna l-lum biex jiprezenta proposta riforma tal-EASO u safejn nista' nifhem jien li għasu għandu jissir aġenzija sħiħa Ewropea li tifaċilita l-implementazzjoni u t tejja il-funzjonament ta' CEAS. Il-rapporter ta' dan il-fajl huwa huwa għanna e, li l-nifsi, pero l-ewel nissidan il-sun jinsin biex jiprezenta din il-proposta. Grazie ħafna ċer biex inqassar inti fil-vereta kif qed int lan huwa li nisforzaw il-EASO f'Aġenzija Ewropea sħiħa. Din ilha għaddejja mill-2011 ma minna l-ebda emenda fuq il-bażi legali tagħha li fuq ambniet aħna rajna u koll li l-EASO kienet qed tiżviluppa mhux biss l-esperjenza tagħha madwar kemm l-istati membri jiserħu fuqha għall-għajnuna tagħha f'dak li għandu x'jaqsam mal-ażil u dwar kif wieħed jista' jgħid li l-appoġġ tagħha sas kabar ftit twessa jizet mill-mandat oriġinali tagħha. Allura rridu immorru lejn din it-triq li ssir Aġenzija Ewropea sħiħa mhux għall-Istati Membri infushom meta japplikaw l aki tagħhom u jwettqu xogħol prattiku ma jappoġġjaw ix-xogħol tajjeb tagħhom ta' din is-sistema fis-sistema tal ażil Ta u għall-implementazzjoni kif suppost tagħha biex insemmi ftit mill-elementi li qed nipproponu qed nissuġġerixxu li li fil-futur tipprepara dokumenti tekniċi fuq kwistjoni li għandhom summa l azil li jistgħu fil-forma ta' standards ta' ħidma jew linji gwida li jgħin u jappoġġaw l-Istati membri fl-applikazzjoni tal-liġi Ewropea f'dan il-kamp u biex jaslu għall applikazzjoni tal-uniformi mill-Istati membri bil-mod kif huma japplikaw l leġislazzjoni fuq livell nazzjonali nixtiequ nejnu biex inkun hemm konverġenza aħjar fil-assessjar ta' applikazzjonijiet minnaħa tal-Istati membri inħossu li jażo jitistatejn per pereżempju billi tagħmel iktar xogħol fuq il-pajjiż informazzjoni fuq pajjiż tal-oriġini toħroġ b'rapporti, eh, toħroġ b'networks apposta għal dan ix-xogħol anka l-informazzjoni tal-pajis tal-oriġini biex ikun l attenzjoni tal-Istati membri kollha. Bl-istess mod li din l-Aġenzija tista' tagħti appoġġ lilna kif kolli l-istituzzjoni dwar il-futur eh, l-isti eh, futuri ta' pajjiżi siguri, ta' pajjiżi ta' oriġini. Importanti e u kolli kolla ħidma li jaso tista' li tevalwa u tassessja compliance ta' stati membri mal-aki dan jista' jsir permezz ta' żjajjar fuq il-post, spezzjonijiet jekk trid tgħidilhom hekk mingħata tal-istati membri anka bażijiet ta' awditjar ta' każijiet u biex huma jassessjaw u jiverifikaw kif l-istati membri qegħdin japplikaw ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward fl-ażil u kif jistgħu l-istati membri jtejbu il-komportament tagħhom u l-xogħol li jagħmlu f'dan il-kamp biex jgħinuhom fl-isfidi u fl u fil-problemi li identifikaw. U importanti wkoll li appoġġjawna fil-wol biex jatuna jnuna teknika li l-Istati membri, tipikament ġifir dak li najdu l-Istati membri li għedin fuq in-naħa ta' barra li għandhom l-iktar numru ta' applikazzjoniet li jeta sfida li jom. Diġa jtisir ħafna qed tipproponu li ninfurzaw daw id dispozizjoni li għandna diġà il ewwel biex nagħmlu iktar kjarifika dwar x' tista' tagħmel l għaso, jeħtieġ li jkun hemm pjanta operat għal dawn l-operazzjonijiet imma wkoll biex iżidu l-obbligi fuq l-istati membri jagħtu l-esperti li l għaso għandha bżonn biex twettaq dawn l-operazzjonijiet u biex tagħti appoġġ lill-istati membri illi jkunu qed jitolbu dan. Imma dinja taqsira ta' malajr fuq it-tibdilja din nipproponu. proponu biex nitrasformaw il-leaso f'Aġenzija Ewropea sħiħa. U għahna disposti nwiġbu għal xi mistoqsijiet li jistgħu jitqajmu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, Su Nilsen. Nixt ippermetul biex nagħmel xi dikjerazzjonijiet jiena fuq ir-rapport ta' dan il-fajl. L-ewwel ħaġa safej fimtien li jasa li jaso għanda s-sir koordinatur principali ta' li, jaso ta' CEAS ta' CAS, il-sistema tal-azil Ewropew. Aħna u koll irridu li din il-sistema tsi ġenwinament Ewropea biex tiżviluppa minn ġabra ta' esperti mill-Istati Uniti u ssir Eh, aġenzija Ewropea sħiħa u tagħti appoġġ lill-istati membri speċjalment dawk li għandhom il-frontieri esterni tal-Unjoni. Allura hemm bżonn iktar fondi user u risorsi umani fuq medda ta' żmien qasir medju twil biex tassigura li tirrispetta il-kapaċitajiet tagħha mill-ħolqien ta' ta' settlement program eh, li huwa volontarja, volontarju, il-Parlament insista fuq ir-rwol tal-IASO biex tinkoraġixxi partiċipazzjoni rati għolja ta' partecipazzjoni fil-programm ta' tħullura ta' immigranti illegali fost istati membri illi ikunu parteċipi u li jasso importanti ħafna għall-implementazzjoni ta' dimensjoni esterna ta' sistema komuni tal-azil. Il-regolament jgħid ukoll biex li jasso tkun iżjed proattiva fuq dawk li tan f'numri gbar li f'daqqa waħda jistgħu eh, jaslu fuq l-Unjoni fuq l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biskambju ta' malajr ta' informazzjoni fost l-Istati Membri u l-Komissjoni. Taħt il-proposta ġdida, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea l-Azil għandha tagħti appoġġ adekwat fl-implementazzjoni ta' dan ir-regolament, speċjalment billi toħloq il-referenza tajba għad distribuzzjoni ta' dawk li fiċu l-azil taħt il-mekanizmu korrett ta' allokazzjoni u skont il-figura illi jem il-numri li jkunu ġemmi f'tema qabel ta' kull sena. Għanna tagħti li sistema ta' Dublin waħda mill-għażliet jalli li tistabilixxi ġabra tajba ta', ta mekkaniżmi fuq livell Ewropew li jista' jsir taħt l-awtorità tal-EASO li biex kull tħares lejn kull min, kull persuna li fittex l-azil e, b'mod holistiku u toħloq sistema ċentrali għall-akkazzjoni ta' responsabilità għal kull persuna u persuni li jfittxu azil fl-Unjoni Ewropea. Aħna dak kif dejna dan ix-xogħol, imma jien ħan nipprova naħdem fil-qosor ħafna ma' xedo rapportez u nittamaw li aħna l-kol flimkien nkun nistgħu nippreżentaw eh, rapport tajjeb ħafna li wassalna eh, għal-futur, għal-problemi fil-futur biex inwiġibu l-problemi. Et nara sur tal-PPE forsi tixtieq tieħu l-kelma. Għandek il-kelma. Grazzi ċer, ħan nitkellem bil-Portugiż qed jgħid il-kellim. Mela, nixtieq nibda billi nirringrazzja Ningrazzjakom għal prezentazzjoni ċara ħafna li smajna mill-Kummissjoni u nifraħ li surmola għal rimarki tiegħu tal-bidu. Jiena naħseb li dawn jaħdmu tajjeb għal kooperazzjoni fuq da' suġġett. Żewġ kummenti preliminari nixtieq nagħmel nixtieq nasammakom. L-ewwel ejja nifmu dak li hu neċessarju, kritiku u ovvju għanna bżon sistema propi sura li taħdem tal-komuni tal-azil, dak huwa jaġħat illi jifimma kulħadd din. Ħafna stati membri eh, qegħdin lura milli jimplementaw kif suppost il leġiżlazzjoni fuq dan fuq dan il-punt u qed naraw il-leġislazzjoni li għandna bħalissa bżonn tiġi mtejba illi regoli nazzjonali hemm bżonn jiġu armonizzati kemm jista' jkun. Allura, essenzjalment dan huwa l-attenzjoni ta' dan, dan huwa fil-qalba ta' dan il-fajl. Irridu noħolqu sistema komuni tal-azil li taħdem tajjeb, li tiġi monitorjata tajba, li tiġi titħaddem b'mod koordinat u li tkun tista' twieġeb meta, meta jaslu fuqna l-emerġenzi. Allura għanna bżon affas istituzzjonali b'saħħtu. Moti ta' kollu huwa importanti b'mod partikolari li jaso issir Aġenzija Ewropea fully fledged, sħiħ sħiħa, b'kompetenzi, b'mandat, Eh, b'kaxxa tal-odda iktar wiesa u bekk jista' jkollna garanzija għal funzjonament aħjar tal-ispazju tal-azil Ewropew. Tista' tkun lea so tkun f'pożizzjoni wkoll illi tagħti għajnuna robusta u malaj u ta' malajr meta jkun hemm ċertu e, urġenza fuq l-Unjoni Ewropea. Jien ottimist ħafna fuq il-kapacità tar-rapporter, aħna naħseb nistgħu naslu tajjeb ħafna flimkien mal-Kummissjoni biex inwettqu dilkum din ir-riforma istituzzjonali u strutturali u nħares il-qudiem għax-xogħol li għandna qudiemna. Grazzi ħafna. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jieħu l-kelma. Presidenza Olandiża Għal darbuħra rapporter jixtiju l-kelma jekk da mux il-kas naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Dinja l-lista tal-pajizi terzi li ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-possess tagħhom meta jaqsmu il-frontieri esterni tal-Istati membri u lista ta' dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn din il-ħtieġa. Għanna rapporter għal dan il-fajl li huwa Agustin Diaz de Mera Garcia, konsegera mill-PPE u għanna ix-shadow Iljana Ortova. Flimkien ma l-axħar proposti ta' liberalizzazzjoni tal-vizas il-Komissjoni ippreżentat ukoll modifikazzjoni ta' mekanizmu ta' sospensjoni li huwa parti mir regolament 5-3-9 Slash wieħed li fija lista ta' pajjiżi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom bżonn viża biex jivvjaġġaw lejn iż-żona Schengen. Il-mekanizmu ta' sospensjoni iddaħħal fir regolament 2013 immanka l-mekanizmu ta' reċoproċità il-rapporter tagħna għal dan il-fajl huwa Sur Diaz de Meras li huwa rapporter ukoll fuq il-modifikazzjoni tal regolament tal-2013. Sfortunatament ma jistax kun fostna l-lum, imma f'postu għanna s-sur Koelo. Tixtiq tibda, onorevoli membru. Is-sur Koelo. Anzi, skużawni, etħet il-President. Għana daqxej ta' gap għax il-Komissjoni għadha mu għaslieċ. Allora forsi rridu nistennew 5 jew 10 minuti. Skużawni ta' da'. Grazzi ħafna, m'hemmx problema. Ladies and gentlemen, colleagues, the Commission has arrived. Kollegi, waslet il kommissjoni nil-qawa u issa nistaw nkomplu l-laqatana. Eh, il-punt numru 5 tal-agenda, ċoħe lista ta' pajzi terzi. U rapporter tal-fajl u Diaz de Mera, kif diġa semmejt. Illi kien rapporter anki għal bidla tal regolament fl-2013. Pero sfortunatament mhux għawellum. U minn floku se jitkellem is-Sur Koelo. U allora Sur Koelo tista' tibda issa bil prezentazzjoni il-mikrofonu tiegħek issa mbagħad nagħti il-mikrofonu l kommissjoni Grazzi. Grazzi kollegi. Kif qed tajt nitkellem fisem Dias Dimera illi huwa rapporter fuq da u ma jistax jiġi għamil l-lum għax għandu laqat importanti fi Spanja u għallora jitlob skuza illi u ma jistax jikun prezenti. Għal Parlament Ewropew għal rapporter dan il-fajl se tkun priorità. Se jaħdem mill-aktar eh, malajr possibli għax huwa jaf kemm huwa importanti dan il mekanizmu ta' sospensjoni għal politika tal-viza. Is-sur Demera di de Mera sej se jagħmel dan il-prog, se jsegwi dan il-programm li se ngħid. Illum prezentazzjoni flibe. Umbagħad hemm la ma' Shadows għal 31 ta' Mejju nhar it-tlieta. U e, u se jiprezenta l-programm ta' ħidma. Bat fil-15 ta' Ġunju se jagħmel e, se jippreżenta la bozz ta' rapport it-30 ta' ġunju prezentazzjoni f'Libe u probabilment il-vot f'Libe fit-12 ta' Lulju. <clears throat> Dan huwa il-kalendarju li qed jipproponi ir-rapporter. Grazie. Grazie, Sur Coelho. Allora, essa ne sembra manat il-Kommissjoni l-ewel għal prezentazzjoni tal-proposta. Umbat il-membri li kollom possibilità ta', eh, ta skambju ta' veduti. Il-rappresentant tal-Komissjoni. Grazzi, President. Nsellem eh, kulħat. Prezentazzjoni tal-proposta adottata fir-raba ta' Mejju fuq il revizjoni tal-mekanizmu ta' sospensjoni il-regolament 539 tal-2009 tal-amenda tal-regolament ta' regolament 1289 tal-2013. U tiħu konsiderazzjoni ta' situazzjoni u anki ta' <clears throat> pajizi illi għanna uh, dawn ftejn maħħom il-sistema ta' mekkanizmu ta' sespensjoni tal-mekkanizmu attuali. Naraw hekk kux possibbli tkun teżistix din is-sospensjoni. E, fil-memorandum ta' spiegazzjoni ta' din proposta hemm iktar spiegazzjonijiet e ċirkostanzi illi jistaw iwaslu għan notifika mill-naħa tal-istati membri u ma limitati, per eżempju ma inkludux nuqqas ta' kooperazzjoni tal-pajizi terzi fuq il-reammissjoni ta' pajizi ta' ċittadini ta' pajizi terzi, dan il-mekanizmu ta' sospensjoni. il eh, ċittadini kollha però mhux ta' dawk ta' pajizi terzi. Umbat komment eħor kien illi dan il-mekanizmu jista jimbeda bis, mill-istati membri u sissa u allora hemm il-proposta li anki l-Kummissjoni tkun tista' tibdal il-mekanizmu. U telet kwistjoni kienet illi il-periodu ta' referenza u il-skadenzi eh, kienu twal wesq. U dawn ma jippermettux illi kunem hemm reazzjoni ta' malajf, situazzjoni ta' emerġenza. Bazi ta' dawn id-diskussjoni il-Kummissjoni deċidiet tippreżenta proposta biex tagħmel emenda ta' din, din il-regolament 539 u din ġiet approvata fl-4 ta' Mejju flimkien ma' proposti fuq fu il-Kosovo u fuq it-Turkija. Għal stant lan prinċipali ta' din il-proposta hija li dan il-mekkanizmu ta' sospensjoni biex l-Stati membri ikollhom iktar faċilità li iwaslu għal sospensjoni tal-eżenzjoni ta' viza u anki il-Kommissjoni tista' tagħmel tibda din il-proċedura. Fu il-periodu ta' referenza meta nqabluha din is-sitwazzjoni ma' dik li kien hemm qabel il-periodu ta' tħul fis huwa ta' sitt xhur u set niproponu li tiġi ta' xarej. Punt ieħor huwa li wara notifika minnaħa tal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tliet xhur biex tadotta qatt ta' implementazzjoni u biex naġlu din il-proċedura l-Kommissjoni qed tipproponi illi tnaqqas din il- eh, skadenza minn tliet xhur għal xahar wieħed u għal-daqstant il-proċedura kolla e, settin titnaqqas minn disa' xhur sessi ta' tliet xhur. Fuj notifika mux bis fuq il-kwistjoni ta' noqqas ta' kooperazzjoni, ir-raġunijiet, imma anki eh, dan il-persuna li kun mar anki f'pajjiż ieħor. U fl ħar għetti li proponi illi il komissjoni tibda l-proċedura meta tirċeviri informazzjoni konkreta u affidabli fuq il-ċirkostanzi li huma deskritti fir-regolament jew fejn ikun hemm pajjiż li ma jkoperax fir-reammissjoni b'mod partikolari fejn ikun hemm ftehim ta' reammissjoni ma' ma' bejn l-Unjoni Ewropea u dan il-pajjiż terz u ma tem toħrajn limitati il-limitazzjoni għal seba snin. U dina hija dawn huma l bidlit prinċipali. Komissjoni tittama għall parlament u l-Kunsill. U din hija raġuni li għandna priorità' u nittamaw li tiġi adottata mill-aktar kmini possibli. U fl-istess ħin e, il-diskussjoni fuq din il-proposta id-dewem il-proposti oħra u għalek aħna għalek aħna naqblu li naġlu kemm jista' jkun fuq din il-proposta. Grazzi. Issa l-diskussjoni miftuħa, e kemm xi kollegi li jixtiequ jitkellmu. Signora Stevens. Grazie, President, signori. Id-delegazzjoni tana tħoss illi għandu jkonna mekanizmu qawwi biex nitrattaw dawn il-ftejmi tal-liberalizzazzjoni tal-viza. Il-ftejm tal-azil ma' Turkija hija ħaġa li ma sabitx maġġoranza attualment. Il-Kummissjoni issa ikolla tieħu fidea dawn il-proċeduri u għanna wkoll dan il-proċess Il-skadenzi jistaw jiġu rispettati minnaħat tal-Kummissjoni u jistaw ikunu proattivi. U dan huwa possibbli fil-kas ta' rifjut minnaħat ta' pajjiżi terzi illi, japprovaw il-ftajim, jew li jinforzaw il-ftajim. Għal daqstant hemm kriteri benchmark li jridu rispettati biex jippermettu il-viza, il, il l-użu tal-viza. Ma jistax ikonna sistema perfett u specialment ma Turkija ta' Erdogan. Iridu nuru iktar koraċ biex nużaw il-talbit tana u l-interessi tana ma rridux inħallu id-destin tana fidej isur Erdogan il-kwistjoni kollha tal-files tal-liberalizzazzjoni għanna waqfuhom sada sakemm inkunu nirsol inkunu solvejna dawn il-kwistjonijiet ta' sospensjoni u daw jinkludu anki daw tal-lum. Fuq l-Ukrajna, l-Kosovo, pajjiżi oħrajn, eh, anki eh, eh, hemm eh, l-istess kondizjonijiet. Grazie Signora Stevens. Hemm kommenti oħra Jek le, mela nitlob il-Signora Costella forsi tixtieq tirreaġixxi għal dak li qalt signora Stevens le. Kien fajl faċli għal darba oħra u nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. ċoe lista tal-pajjiżi terzi illin il-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża meta Eh, jaqsmu l-frontieri esterni tal-Istati membri u lista ta' dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn din il-ħtieġa. Il-rapporter huwa Tanja Fajon. L-ewwel dal-punt kien il-trasferiment ta' Kosovo. U din il-viża vera għandha tapplika biss għal dawk li għandhom il-passaporti biometriċi. Il-proposti tasal wara eh, proċess eh, twil illi mbeda uh, skont id-dialogu tal-liberalizzazzjoni tal-viza bejn l-EU l-Kosovo li bdejna fl-2012. Dan id-dialogu ġi immexxi mingħajr eh, preġudizzju għalla pozizjoni tal-Istati membri. E Mendu bdiet, imbeda dan id-dialogu, l-Kommissjoni tat rapporti regolari għal Komitat Liber għal biex dawn il-tiġiet tal-liberalizzazzjoni mal-Kosovo jiġu rispettati. Fil-laħar rapport il-Kommissjoni konsidrati li l-Kosovo irrispettatum dawn il-ħtiġijiet uh, u sakemm jiġi propost E, eh, sa' kemm jiġi adottat il-proposta mill-Parlament u mill-Kunsill, il-Kosovo se tkun ratifikat dan il-ftehim mal-Montenegro u saħħaħ il ġdida kontra il-kriminalità tal-korruzzjoni. A bazi ta' din l evaluazzjoni l kommissjoni prezentat din il-proposta skont il-proċedura legislativa uh, ordinarja. Il-Signora e Fajon hija rapporter, però sfortunatament ma nistax tiġi hawnhekk u mifloka ħat itkellem il signora Lauristin. U nati l-mikrofonu l il is-Signora Lauristin u bat wara l-rappreżentant tal kommissjoni Ewropea. Grazie President, kollegi, Tania Fajon tal-Bitni niprezenta l-istqarja taħħa u jinn għara fizzem Tania. U Tania għettajt dan, kollegi. L-għonet jena nishtiq nirringrazzja l-Komissjoni tal-prezentazzjoni ta' din il-proposta eh, illi nilqa. Jena għandi pjaċir li nkompli illi daħlet ħames pajjiżi oħrajn tal-Balkani. Tal Il-Kosovari baqgħu izolati. U din il-proposta hija bżonjuża urġenti biex il-Kosovo ma titlifx l-tama biex titħol fl-Unjoni Ewropea. Il-problemi ta' stabilità eh, u reġun kollu kemmu importanti Peress li l-liberalizzazzjoni tal-viza hija waħda mill-kisbiet l-iktar importanti tal-futur tal-pajjiż. Irridu niżgurawhom il dawn il-persuni fl-isperanzi tagħhom l-aspirazzjonijiet. Il-ċittadini tal-Kosovo se jtejbu anki l-kontatti personali se, se, se, se, se jtejbu anki rapporti kommerċali u se jaħdmu kontra kriminali. Jiena ċerta illi din hija waħda mill-iktar eh, inizjattivi importanti u l ċaqli ħires hija importanti u nittama li l-ċittadini tal-Kosovo jkun jistaw jużaw. Nittama li l-kollegi fil-Kunsill u fil-Kummissjoni ikomplu f'din l-inizjattiva. Jena kelli kooperazzjoni ma' ħafna minn dawn il-persuni u nittama li nkomplu. Jiena għandi agenda b'adozzjoni ta' najr fuq il kwistjoni l-oħrajn u nitlob il-kursil eh, jagħmel l-istess li ma jaħliġ żmien. U għandi kumment ieħor x'namel. Punt ta' riflessjoni għal kummissjoni nixtieq jiena impoġġi fi prespettiva il-kondizjoniet li kull pajis irid jissodisfa biex ikollu il-viza free xieħut minn dawn huma tekniċi, xieħut huma politiċi, oħrajn mhumiex koerenti ma' prassi uh, passata. Fir-reviżjoni tal-regolament eh, 509 eh, dawn il-kondizjoni għandhom jiġu klarifikati, però ma ġietx applikata koerenza. Il eh, u kif il-Kommissjoni eh, tpoġġi kriterja għal kull pajjiż, kif jista' jkun illi ftehim mal-Montenegro jista' jkun il-ħtieġa mal-Kosovo u dan ma kienx la għal Montenegro laqqas ma pajjiż ieħor tal-Balkani tal-Punent. U f'dan l-ispirtu jiena se nagħmel kollox kull ma nista biex il-kwistjonijiet l-oħra aperti li prova insib soljuni u soluzzjoni u nittama li soluzzjoni tkun aċċettabbli għal partijiet kollha. Jiena ġejt l-ora mill-Kosovo ġimajlu għall l-ewwel laqa tal-ASFPC U nittama li kolli. U jina kontenta li għaddi dan l-aħbar pozitiva. Il-futur tal-Kosovo huwa fil-familja tal-Unjoni Ewropea u nittama li din is realtà Aħna għanna kollha naħdmu biex ikonna futur aħjar għada u nafaċaw l-sfidi ta' zminiet tagħna. Dan huwa ħaġa illi għanna natu l-ċittadin, l-inna l-fusna u anki l-ċittadini tal-Kosovo. Grazzi, essa signora Gallego Cassilda fizem il-Kommissjoni. Grazzi, President. Grazzi anche li signora Lauristin tal-messaċ li ġabajt manant il-rapporter. Jena fil-osso, fil-osor, dan il-dialogu mal-Kosovo beda fil-2012 u kienem roadmap ta' ħtiġijiet għal liberalizzazzjoni tal-viza u nista nirrispondi għall-aħħar mistoqsija għal kull pajjiż terz il-benchmarks jiġu individwati individualment u tiġi mittieħda b'konsiderazzjoni s-sitwazzjoni mal-Kosovo kienet differenti minn dik tal-Balkan tal-Panint l-oħrajn. Hemm koerenza hija mamula fosta Eh, ċerti kwestjonijiet bħal sikurezza ta' dokumenti, kriminalità organizzata. Imma il eh, definizzjoni speċifika tal-benchmark tiġi definita għal kull pajis terz. U kifat, dan sar minna preġudizzju għal pozizjoni tal-istati membri u kienem eh, missjoni tal-EULEX fil-Kosovo illi kella uh, ruol importanti ħafna biex tadatta riformi għal biex ikun jistaw jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' roadmap. Il-Komissjoni prezentat tlet rapporti f'dawn l-aħħar snin fi frar tal-2013, fl-Ulju tal-2014 u anki f'Diċembru tal-2015. U il-raba rapport, President, kien fil-reba ta' Mejju fl-imkien mal-proposta għal-revizjoni tal regolament 539. U f'dan rapport il-Kummissjoni rati li l-Kosovo kien pass importanti biex jissodisfa iż-żewġ rekwiziti l-iktar importanti. E, l-ewwel waħda hija e, ftejma l-Montenegro u u tieni waħda hija li hemm track record fil-ġrida kontra korruzzjoni u kriminalità. A bażi ta' dawn il-evalwazzjonijiet fil-rapport il kommissjoni konfermat illi il-Kosovo eh, irrispettat dawn il-ħtiġijiet u sa kem tiġi adottata il-proposta minnaħat tal kursil u il-Parlament Ewropew, il-Kosovo ikun diġa ir-ratifika dawn il-ftejim tal-frontiera mal-Pontenegro u tkun saħħet it-track record fil-ġlida kontra la kriminalità tal-korruzzjoni. A bazi ta' dan, allura, u dawn il-kriteri u skont il-regolament 539 il-Komissjoni prezentat din il-proposta legislativa għat trasferiment tal-Kosovo mill-Annex 2 parti, eh, eh, raba parti tal-regolament eh, sal annex 4 tal-istess regolament. U kummenta ħari il-emenda l-eżenzjoni tal-viza ti rigwarda biss dawk li għandhom passaporti biometriċi. U fuq il-reċiproċità il-Kosovo diġa eżentat iċ-ċittadini kollha Ewropej mill ħtieġa tal-viża f'pajjiżhom. Grazzi. Sur Slipek. Is-flok is-sinjora, fisem is-sinjora Makovej mill-grupp ECR. Grazie ku kollegi, sfortunatament desnira ma kubej biex prezenti u talbitni naqra il-pozizjoni taħħa. Dana mux il-punto du vista tija etnit qed nitkellem fisem għal Sinjura Makovej. Il-liberazzjoni tal viza għandha tingħata biss meta pajjiż ikun laħaq il-kriteri u l-lista taħtiġijiet fil-roadmap. Fil-kas tal-Kosovo, l ti tikkonferma illi eh, eh, sodisfatom dawn il-ħtiġijiet. Meta wieħed is il-pajis mill-bidu tal-liberalizzazzjoni eh, mal-Kosovo. U għal din raġuni jina nappoġġa din il-proposta. Però, hemm żewġ ħtiġijiet importanti illi l-Kosovo għandhom jirrispetta qabel ma l-istatus tal-viża mill-persuni tal-Kosovo, ċoe ir-ratifikazzjoni tal- viza mill persuni tal kosovo ċoħe ratifikazzjoni tal tal mal-Montenegro u it-tisħiħ tal-rekord tal-ġlida fil-kontra il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Barra minnek, il-Kommissjoni għandha tkompli timmonitorizza l-implementazzjoni tal-Kosovo mill-ħtiġijiet kollha e- fil-roadmap tal-viza kif ukoll integrazzjoni u riammissjoni. Grazie. Grazie. signora Gabriel. Grazie. L-għonet nishtiq li ringrazzja l-Kommissjoni tal istqarriet tagħha. U jiena nixtieq ngħid li jiena kontenta ħafna illi il rapporter il Sinjora Fajon lesta taħdem maħna u mal-Kummissjoni. M'għandix dubju illi aħna fil-Parlament se niddefendu il-pożizzjoni tagħna bħalma nagħmlu dejjem meta nitkellmu fuq il-viża għandna nitkellmu fuq iċ-ċittadini għanna bżon ta' dialogu politiku u messaċ, natu messaċ ċar li ċittadini tal-Kosovo. Dan huwa għalik taħħaġa, din ħaġa importanti meta nanalizzaw dak li qed jiġri. Nixtieq li ringrazzja wkoll il-Kummissjoni Ewropea u fl-istess ħin nixtieq nappella li aħna għandu jkonna informazzjoni fuqta għax jekk nikoperaw tajjeb biss inkunu nistgħu naħdmu sew fuq il-liberalizzazzjoni tal-viza. Dana ġi imsemmi b'mod ċar f'dan il-kas u importanti li sodisfaw il-kriteri ta' roadmap għal dastant għandi erba mistoqsijiet tal-Kummissjoni. L-ewwel net. Nixtieq inkunnaf. naf. Jekk il-Kosovo adottat il-leġislazzjoni sekundarja fuq il-bidla tal-ismijiet, dan huwa punt importanti ħafna biex ma jkunx hemm abus u l-ebda passaporti biometriċi bismijiet li mumiċ korretti. Dina kienet waħda minn kriteri It-tieni punt, it-tieni mistoqsija. it area tematika kien ġiet imsejħa eh, ġestjoni tal-frontiera integrata. Jiena nistaqsi jekk il-Kummissjoni analizzat għaliex hemm ftit każijiet konċessi għal ċittadini tal-Kosovo, anke jekk ħafna eh, applikaw għall-azil. It-tielet mistoqsija fuq il-kriminalità organizzata, dak li ġi eh, dak li eh, ġi miksupa unek. U rabba mistoqsija jirrigwarda, tirrigwarda id-drittijiet fondamentali. Aħna nafu illi l istituzzjoni tal-ombudsman hija importanti ħafna biex nigarantixu drittijiet fondamentali Waħda me rakkomandazzjonijiet tal-Kommissjoni lejn il-Kosovo kienet illi jaħdmu fuq din l-istituzzjoni tal-Ombudsman u xin kiseb hawnhekk. Din hija l-ewwel round tal-mistoqsijiet ta' bażi tar-rapport li irċevejna mill Kummissjoni Ewropea sissa. Dawn huma mistoqsijiet importanti għalina u nerġenajt għal darbohar aħna u nikoperaw mal-Kummissjoni, u nirċevu iktar informazzjoni illi mbata bazi taħħa nkunu nistaw nieħdu deċiżjoni ħarja tagħna bażi ta' metodoloġija tajba u u messaċ, messaċ, nkunu nistgħu nagħtu messaġġ tajjeb għal ċittadini ta' dan il-pajjiż. Grazzi Signora Gabriel. Għaw il-Presidenza Olandiża u nixtieq intijom il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Il-warros nari tajjeb. Nirringrazzja tal-istedina. Dan huwa importanti ħafna anke għal konsil il fat li namlu revizjoni tal-mekanizmu ta' sospensjoni. Fil-konsil aħna adottajna pożizzjoni fit-tlieta ta' Mejju aħna nirringrazzjaw l-Komissjoni tal-ċevina din il-pozizjoni, pero ġzidna xiftit elementi fuq il-mekanizmu ta' monitoraċ, illi l-Komissjoni tlabnija tatina rapport annuali u tibatu dan il-rapport l parlament u l-Kunsil biex inkunu nistaw naraw x monitoraċem fuq il-kriteri illi dawn il-pajizi iridu jissodisfaw fil-mekanizmu tal liberalizzazzjoni tal-viza. Hemm żewġ raġunijiet għal biex aħna nibdew il-mekanizmu ta' sospensjoni. L-ordni pubblika u l s sikurta interna. Tkellimna wkoll fuq ritorni u iktar automatizmi eh, għal atti ta' implementazzjoni ta' sospensjoni għal mhux iktar minn sitt L-istati membri u ma soddisfatti bil-ftejim u jittamaw li kunu jistaw jiddiskutu mal-parlament mill-aktar kmini possibli fuq dan biex kunu jistaw nkomplu negozjati. Aħna sen nitkelmu fuq eh, mal-parlament fuq il-sospensjoni tal-viza, fuq il-liberalizzazzjoni tal-Kosovo aħna fil-grupp ta' ħidma tkellimna ħafna u fil-14 ta' ġunju se jkun diskussjoni oħra bejn l-istati membri fuq dan il-punt. Grazzi. Grazzi. Signora Gallego Cassilda, tista' tirrispondi xi ħut minn dawn il-mistoqsijiet? Thank you, Mr. Chairman. Uh, first on the on the Grazzi l-ewwel net fuq il-monitoraġġ. Iva, l-Komissjoni se tkompli tagħmel monitoraġġ tal-proċess ta' ratifikazzjoni tal-ftehim tal-frontiera flimkien mal-Montenegro kif ukoll il-proċess fuq il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata u il-korruzzjoni. Ta se jkun fil-kontest tal-mekkanizmu ta' monitoraġġ eh, tal-post visa li qed jitħaddem anke l-Balkani tal-Punent imma jitħaddem ukoll eh, għal mekanizmu mekkanizmu ieħor aħna qegħdin kuntatt mal-Kosovo dwar dan. Imbagħad dwar dak li semma mill-Sinjura Gabriel pereżempju fuq il-leġiżlazzjoni fuq il-bidla tal-ismijiet eh, Ivanna l-konferma li dan din ġiet adottata dwar in-numru ta' talbiet għall-azil B'mod ġenerali numru ta' migranti regolari eh, u talbi tal-azil naqas mill-2015 law minn persuni kosovari il-numru ta' applikazzjoniet fil-fatt huwa l-iżjed bax minn mindu tnieda il-dialogu mal-Kosovo fl-2012. Dwar l-Ombudsman. E, u dwar il- drittijiet fundamentali ħana verifikajna illi l-Ombudsman għandu indipendenza budġetarja u fi frar ta' din is-sena l-Kommissjoni ħadet impenn illi tal-loka budget ta' 100.000 euro hekk e kif talab l-Ombudsman. U aħna nemnu illi permezz ta' ek u ser ikun kapaċi e, jieħu dan l-inkaru tiegħu ġdid wara il-pakket dwar id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Oh. Grazzi. Hemm xi mistoqsijiet oħra? Jew xi reazzjonijiet oħra għal dawk għal dak li smajtu. Jekk le? Il-prezentazzjoni ehm, tar-rapport fuq din il-kwistjoni se tkun fil-laqa tal-libe fil-15 u il-16 ta' ġunju. Naddu issa għal punt li jmiss fuq eh, l-agenda iġifiri lista ta' pajizi terzi li ċ ta' tagħhom ikunu fil-possess ta' viża meta qed jaqsmu frontieri esterni fil-każ tal-Ukrajina. Il-dialogu tal-liberalizzazzjoni tal-viża bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina tnida fl-Ottubru f'Ottubru tal-2008 u minn Novembru tal-2010 Eh, ilu għaddej pjan ta' azzjoni fuq il-bajtazzjoni tal-viza. Il-Kommissjoni prezentat rapport dwar progress lil komitat Libe. Qabel il-bidu ta' dan id-dialogu l-Unjoni Ewropea l ukraina konkludew b'mod parallel ftejim għal faċilitazzjoni tal-viza kif ukoll ftejim ta' riammissjoni illi kien prerekwiżit għat tnedija ta' dialogu tal-viza u kondizzjoni biex dan ikompli. Fil-aħħar eh, rapport dwar il-progress li kien adottat eh, f'Diċembru li għadda, il-Kummissjoni konsidrat li l-Ukrajna għamlet il-progress meħtieġ u prezentat il-proposta illi issa se tkun diskussa taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja. Il-rapporter hija s-Sinjura Gabriel l-ewwel nixtieq ngħaddi l-kelma lilek, Sinjura Gabriel, u mbagħad wara lill-Kummissjoni. Signora Gabriele. Grazzi ħafna. Ewenet, nirringrazzja l-Kommissjoni. Ser il-kommenti li ser nagħmel illum huma wara li konsidrajt il fazijiet għall-implementazzjoni tal- -implementazzjoni tal skema ta' liberalizzazzjoni tal-viża. Nixtieq nibda billi nisħaq fuq il-progress reali illi għamlet l-Ukrajina dan juri kemm importanti illi wieħed jirrispetta il-rekwiżiti prestabiliti għal benefiċċju tas-ċittadini sabiex dawn ikunu jistaw jgħixu eh, f'atmosfera ta' sigurtà u eh, ambjent paċifiku. U dan huwa ta' benefiċċju anke r-relazzjoni bejn l-Ewropea u l-Ukrajina u qed nieħu vantaġġ eh, mill-fatt li hawn presidenza tal-Olanda preżenti biex ehm, najt dan li se najt issa l-ewwel net. Minħabba il-plien proposta ta' eżenzjoni għal dawk li għandu passaporti biometriċi, il-Kommissjoni tista' forsi tatina xi figuri dwar kemm inħarġu passaporti mill-awtoritajiet tal-Ukrajina. Is-sitt rapport fuq il-konsultazzjoni teknika fuq ir-reġistri ċivili Tista tajdilna xinu għaddej, memmek ehm, għanna reġistru ċivili. Imbat, fl-2015 kien hemm progress fil-li aħna nindunaw fejn jkun hemm dokumenti folots jew inkella kien hemm użu ħażin ta' timbri għal dħul u ħruġ. Aħna kenna 39 u ridna intellaw dan il-numru għal 116. Barra minnek, dwar il-ftajim ta' kooperazzjoni strategika bejn Europa l Ukrajina, emmek eh, fiex wasanna. U dwar il-ġestjoni tal-immigrazzjoni. Ħana minnek zewċ mistoqsijiet. L-indiċi ta' ċaħda ta' viżi huwa baxx ħafna 2% biss, iżda l-indiċi ta' Ukreni li qegħdin fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali huwa qoli ħafna u dan eh, jisbos ħansitra limitu ta' residenza. Allura x'miżuri nistgħu nieħdu dwar dan sabiex il-sigurtà nikun nistgħu nigarantixxu sigurtà u l-ordni pubblika. Imbagħad dwar il-parti numru tlieta u dwar il-traffikar tal-nedmin, il kummissjoni tista' tajt xejn x'inhuma ir-riski din hija kwistjoni delikata ħafna u kwistjoni wiesa ħafna U eh, nafu li kien hemm xi ċaqliq minn eh, fuq livell lokali u livell iżjed qoli, imma tista' ngħidilna xejn x'inhu l-mekkaniżmi maħsuba ehm, mill-Unjoni Ewropea u mill-awtoritajiet tal ukrajina Imbagħad iġġieda kontra l-korruzzjoni. Ta' minn ngħid illi l-awtoritajiet Ukreni għamlu ħafna sforz u introduċew ħafna miżuri fi żmien qasir. Illum xinu ma l-impenni illi ħadu l-autoritajiet u dawn irrispettawhom il-kriminalità organizzata għada u koll sfida u hemm bżonn li ssir bidla ma dawn il bidlijiet naturalment eh, jeżiġu l-ħin tagħhom. Imbagħad mistoqsija ġenerali fuq il-metodoloġija fil-dokumentakom dwar il-metodu l-Kummissjoni toħroġ minn ta' proposti sabiex it Eh, sabiex eh, taffaċċja ir-riski ta' sigurtà f'dik li sistema ta' autorizzazzjoni tal-viżi. Imma dawn laqas dawn mhumiex eh, riflessi mbagħad fir-rapport. Dikka kienet l-ewwel l-ewwel setta mistoqsijiet tiegħi fuq kwistjonijiet li jidru ma' ġenerali imma jekk tanarizzhom fil-font tinduna li għandek bżonn ħafna fin biex tweġibhom. Grazzi lill-Kummissjoni tal-ispjegazzjonijiet u se limita ruħi għal dawn il-mistoqsijiet li għadni kafamil. Nispera li jekk kunem rispett tal-kriterji, kunem liberalizzazzjoni tal-viza, tal Aħna fil-Parlament Ewropew nixtiequ nissiguraw ruħna li dawn il-kriterji jkunu anke rispettati. Iżjed il-qoddim kifet fil-bidu il-kriterji eżaminati ser iservu ta' orientazzjoni għal kolleġislaturi. Grazzi l kollegi kollha li shadow rapporters, il-membri tal-libe għall appoġġ tagħhom fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Thank you very much, Mrs. Gabriel. Before I open the floor. Grazzi, qabel ma naddi l-kelma lill membri għawek u għapjaċir tiegħi nilqa' ir rappreżentanti lill missjoni għal-missjoni eh, lejn l-Ukrajina nil-qaħom għawek fosna f'din id-diskussjoni. L-ewwel nixtieq nagħti l-kelma lill-Kummissjoni. Imbagħad wara lill-membri, Sinjora Gajego Casilda. Grazzi, grazzi l rapporter tal-mistoqsijiet tagħha biex nagħti E, daqsxejn sfont fuq il-proposta fuq dialogu tal-viza mal-Ukrajina li t-neda fl-2008. Il-Kommissjoni f'Diċembru li għadda ħarġet l-aħħar rapport ta' progress u hemmhekk qiset li l-Ukrajina kienet għamlet il-progress meħtieġ kienet għamlet ir-riformi neċessarji u ħadet l-impenni li hemm bżonn sabiex tassigura li jkun hemm kisba effettiva tal-rekwiżiti l-oħrajn li jifdal fir-roadmap. Ġvera bażi ta' din evaluazzjoni l-Kummissjoni derila li l ukrajina eh, kienet laħqet ir-rekwiżiti kollha f'dak li huma l-erba eh, fażijiet tal- eh, pjantazzjoni tal-liberalizzazzjoni tal-viża. U l-Kommissjoni konsidrat ukoll relazzjoni ġenerali mal ukrajina l ħabbret illi din is-sena ser toħroġ bi proposta leġislattiva għat trasferiment tal ukrajina minn annes wieħed għall annes tnejn ta' regolament 539 tal-2001. Dan ġie adottat fit-12 ta' April Il-proposta ġiet adottata fit-12 ta' April, importanti għawek li nisħaq illi l ukrajina għamlet ħafna progress minn mindu adott mindu ġi adottat l-axħar eh, rapport ta' progress f'Deċembru li għadda. Kien hemm tieħdu ħafna miżuri bħala segwitu ta' miżuri li kienu ġew implementati preċedentement. Ftik li huma eh, l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni tal-liberazzjoni tal-viża. Fil-memorandum ta' spiegazzjoni tista' sibu dettalji u kif ukoll fil-rapport u fil-dokument ta' ħidma li ġew adottati flimkien mal-proposta. Per minnek il-Kommissjoni komplet mill monitoraġġ tal-implementazzjoni kif sema l-President tal-ftehim tal-ammissjoni u ftehim tal-faċilitazzjoni tal-viża li wkoll huma prerekwiżiti sabiex ikun hemm il-liberalizzazzjoni tal-viża. Wara illi kien hemm l-implementazzjoni tal-ftehim il-Kummissjoni derila illi li kien l-implementazzjoni kienet waħda sodisfaċenti minnaħa tal-Ukrajna. Fuq il-passaporti, dawn għasir ikunu limitati biss għal dawk li għandhom passaporti biometriċi f'konformi eh, f'konformità mal istandards Ewropej. Għanna xi informazzjoni imbagħad fuq il-passaporti biometriċi mill-Ukrajina mit 12 ta' jannar 2015 il-passaporti illi jilħu rekwiziti ġviri għandhom il-marki ta' swaba u kif ukoll il-ritratt tal-wiċ sal-10 ta' april l-Ukrajina kienet ħarġet miljon 48,734 il-passaport biometriku. Hemm iżjed minn miljun passaport biometriku li għadhom fiċ-ċirkolazzjoni u ir-rollout ser titlesta meta l-aħħar passaport biometriku jiskadi. Imbagħad ikkun sostitwit minn eh, dokumenti tal-vjaġġar biometriċi dan ser ikun sal-ewwel nofs tal-2026. Imbagħad wara dan, ġviri dawk il-ċittadini Ukreni li m'għandhomx il-passaport biometriku ser ikollhom japplikaw għal viża. Mela, dak dakunu kienu xi statistiċi dwar il-passaporti. Biex inwieġeb il-mistoqsijiet l-oħrajn dwar il-reġistru ċivili u il-reġistru tal-Istati Uniti fil-rapport aħna nsemmu illi kien eh, mistenna li dan ikun operazzjonali mill-ewwel ta' jannar ma nix konfermazzjoni ma rridu niċċekkjaw. Imbagħad fuq il-mistoqsijiet oħra illi eh, saqsijiet ir-rapporter ser natuwa risposti dettaljati E kif l-informazzjoni toħroġ mir-rapport. Grazzi. Xtaqt najdirkom li għanna Radio Free Europe għawek fis-sala li għedin jihdu xi ritratti ta' din il-laqa. Is-sur Bonna il-kelma. Grazzi. Jena nixtieq nappoġġa l-isforzi kollha li għamilna għall liberazzjoni tal-viża għall-Ukrajna u x-xogħol kollu li għamlet Marija, għaliex din importanti għal ħafna reġuni. Jiena involut f-komitat ta' Assoċjazzjoni Parlamentarja u jiena responsabbli wkoll koll kooperazzjoni fuq livell parlamentari bejn il-Parlament Ewropew u l-Ferħofna Rada fuq il-riformi fl-amministrazzjoni. Din hemm diskussjonijiet għaddejjin anke dwar li nużaw eh, odot digitali ġodda sabiex l-amministrazzjoni Ukrajina titjib. Imma din it-teknoloġija għanna nużaw ukoll għal frontieri intelligenti u għal kontrolli fuq il-frontieri, dan punt importanti ħafna. E, Iġveri li nibdew nużaw dawn it-tipi ġodda ta' passaporti. Din importanti għas-sigurtà tagħna u anke minn perspettiva politika. E, naħseb illi Meta aħna qed nitkellmu ma' nies fil-Ukrajina, daw qed jistaqsuna x'inhu l-benefiċċju għalissa. Dawna jifmu li hemm ħafna rekwiżiti f'dawk li huma riformi u l-ħidma għal ġejjieni anke biex ikun hemm assoċjazzjoni u eventualment sħobija tal-Ukrajina. Jena nittama illi jekk l-Ukrajna tilħaq il kundizzjoni li Jekk l-Ukrajna tilħaq il kondizjoni kollha għal liberalizzazzjoni tal-viża se tkun xi ħaġa tajba għal eh, klima soċjali fl-Ukrajina u ħatkun xi ħaġa illi ser tixpruna mbagħad iżjed riformi iżjed il qudiem Il-rapporter Anzi, aħna nappoġġaw għal kollox il-rapporter. Take the floor. Hemm xi membri oħra li jixtiequ jitkellmu. Forsi l-Konsill jixtieq intervjeni Signora Gabriel? Tixtieq twieġeb li rappreżentanti tal-Kummissjoni? Grazzi, kull ma xtaqt ngħid u għal nirringrazzja l-Kummissjoni tal-proposta għal kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni dan se jippermettilna namlu progress eh, dwar din il-kwistjoni. L-isforzi li qed isiru mill-awtoritajiet Ukreni huma ġenwini, huma reali. Walek għandna bżonn nikkonsidraw il-kriterji li qed iridu jintlaħqu iżda iżommu f'moħħna wkoll illi rridu ninvolvu iċ-ċittadini, din hija xi dwar iċ-ċittadini huma għandhom bżonn il-viżi. Thank you very much. Uh... Grazzi. Ħansemmi xi ħaġa taqxejn stramba. Ġeneralment ma niftħux diskussjoni għal parteċipanti kollha f'dan il-kumitat. Però naħseb illi nistaw naddu l-kelma l-rappresentanti tal-missjoni mill-Ukrajina għall-Unjoni Ewropea, ġifiri għed nitolbok għalija fil-qosor, jibkumment fil-qosor. Grazzi tal-opportunità minix sandum. L-ewel net. Grazzi l-rapporter, grazzi tal-emitu din laqad għastant malajr, nishtiq għadu l-opportunità, din diskussjoni teknika ħafna biex natikom xi informazzjoni fil-qosor dwar il-passaporti kif għalet il-Kommissjoni, dwar il-karti ta' identità, mill-bidu ta' din is-sena iċ-ċittadini kollha li qed jirċievu karta ta' identità ġdida dina ser tkun skont l-standards ġodda, ġiviri karta biometrika għanna 44 punt ta' sim il qegħdin fid-database tal-Interpol. Ħamsa minnhom eh, ġew inklużi diġà fl-14 ta' ġunju għan nittama illi nifirmaw il-ftejim mal eurojust ġast ta' kooperazzjoni li importanti sabiex nġildu il-kriminata organizzata. Ftit tal-jemilu il-Viċi Ministru tagħna flimkien ma' reprezentant għal kontra l-korruzzjoni il fl flimkien u kellna ċ-ċans illi eh, nresqu l-informazzjoni tagħna li sinjor rapporter u il riżultati illi kisbet l u nixtieq nassigurakom illi l-Ukrajina u aħna wek minnaħat tal-missjoni aħna eh, il-misħab tagħkom u l-lesti illi inwilġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Nixtieq nirringrazzja il-Parlament illi minn dejjem kienet l-iżjed istituzzjoni li tatna appoġġ Eh, appoġġatna b'mod eh, b'affarijiet li mbagħad aħna stajna nittrasformawhom f'azzjoni. Għawek eh, il-kustjoni hija dwar ir-riforma. Issa l-Kommissjoni għadha tikkonfermanna li riformi saru u n-nies hemm bżonn issa illi iħossu illi inti billi tagħmel ir-riformi tikseb riżultati pożittivi plija il-liberazzjoni tal-viżi. Ġifieri grazzi għal darbohra. Grazzi. L-abbozz tal-rapport ser ikun prezentat f'waħda mill-laqat tal-libe illi immissu, hemmhekk ser ikun hemm possibilità wkoll għal diskussjoni. Naddu issa għal l-erba' punti li jmiss fejn ser ikonna dibattitu konġunt fuq il-konklużjoni ta' ftehim bejn l-Unja Ewropea u l-Gżejjer Solomon mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Federati tal-Mikronesja bejn l-Unjoni Ewropea u Tuvalu u bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Repubblika tal-Gżejjer Marshall fuq il-deroga tal-viża għal żjajjar osra. Il-regolament 539-2001 eh, illi il lista tal-pajizi terzi li ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża ġie modifikat bir-regolament ieħor daw il-pajjiżi ġew trasferiti minn annes wieħed għannes tnejn. Ir-referenza għal dawn il- pajjiżi f'annes tnejn kienet akkompanjata minn nota f'eħ il-paġna li tispeċifika illi l-eżenzjoni mill-rekwiżita ehm, tal-viża ser japplika mill-tħul fis-seħ tal- Ftehim fuq eżenzjoni tal viza li jrid jiġi konkluż mal-Unjoni Ewropea dawn il ftejimijiet jistipulaw li għandu jkun hemm vjaġġar ħieles mill-viża għal ċittadin tal-Unjoni Ewropea u ċittadini ta' dawn l-erba' pajjiżi meta daw qed jivvjaġġaw fit-territorju ta' parti kontrattwali oħra għal perjodu massimu ta' design jum fil fi kwalunkwe periodu ta' 180 ġurnata. L-Kommissjoni diġa informat illi kien hemm applikazzjoni provizjonali ta' dawn xtejnijiet minn mindu ġi firmat. Il-Parlament Ewropew eh, ġi mitlub għall-approvazzjoni tiegħu. Il-rapporter dal-Boħrija, signora Gabriel, issana l-opportunità li nisimaw il-rappresentant tal-Kommissjoni li ħaj prezentanna dawn il-ftejmijiet tad-derogi tal-viza. Naddi l-kelma l signora Gabriel l-ewel. Grazzi, President. Għawaħna, l aħħar erba pajizi mill-lista ta' 19 fl aħħar illi eh, u dal-waqt ser eh, konna tini anniversar minn minn bdejna negozjati, għanna nilqaw dan il-fat. L-ewel reazzjoni li sta jkollok meta tħares li l-lista tgħid eħe pajjiżi żgħar, imma huma pajjiżi tal-ACP u aħna għandna relazzjoni speċjali mal-pajjiżi tal-ACP grazzi għal fejn eh, ta' Kotonu, ġifieri pajjiżi tal-Afrika, tal-Karibew tal-Paċifiku, għandna dialogu reali, għandna kooperazzjoni tajba u li nittrattaw dwar kwistjonijiet speċifiċi wkoll. Eh, għal uh, nix ninsew laqqas dwar il-11 il-EDF illi dal-wad ser isseħ ġviri, dan huwa sinjal pozittiv lej dawn il-pajjiżi. U bekk qed nurikom jiena x'attitudni għandi diġà jiena ħerqana nisma' l-informazzjoni li tista' il-Kummissjoni għawek għandna fl-aħħar ta' proċess li beda kważi sentejn ilu. Ġifieri se nitlob il-Kummissjoni illi tatina xi informazzjoni ġenerali dwar E, il-għadda twali ta' dawn e, tal-ftejmiet ma' dawn l-erba pajizi żgħar. Per eżempju, informazzjoni bħal kemm inħarġu viżi. Imma hemm punt illi ġibid li l-attenzjoni e, meta kont nara l-proposta tal-Kummissjoni, hemm paragrafu illi jitkellem dwar kemm għandha iddum il-żjara, l-waqfa f'dak il-pajjiż, ġifieri illi tnieħdu kont tal- tal-pajizi illi għadhom ma implementawx l-aki komunitarju b'kollox ġviri l-Kroazja eh, fost pajizi oħra u l-Bulgarija u koll. Eh, l-eżenzjoni tal-viza illi sertinata l-ċittadini ta' dawn l-erba pajizi ser tippermettilhom illi jibqaw 180 jum indipendentement mill-kalkoli illi saru li applikaw għaż-żona Schengen Iġifiri, ser, nistaqs il-Kommissjoni eżatt xiridu jfissru b'dan, eh, u għanna trattament mux igwali f'dan il-każ. U dan huwa punt li ħassibni ħafna jina meta rajta din il-ħaġa, ħasbitni ferm. Għal darboħla, nirringrazzja l-Kommissjoni tal-assistenza tagħha u nirringrazzja lil kollegi kollha li ser ikun qed jaħdmu miegħi fuq dan il-fajl għaliex aħna nixtiequ illi kemm jista' jkun immexxu b'dan il-fajl u Eh, dan ikun pass eh, tajjeb biex najnu ċittadin ta' dawn l-erba pajjiżi. Grazzi li Sinjura Gabriel. Sinjura Gallego Castilda, eh, nadrek il-kelma? Hermana, thank you. Si, un irrigazza li rapporter ta' dan il-rapport dan huwa l-aħħar ftehim li għandna x'nitkellmu fuqu dwar ftehimiet fuq il visa biex namlu trasferiment ta' ismi ta' pajjiżi fuq il-lista li mandom bżon il-viza għal vjaġġar kull wieħed minn daw il-pajjiżi għandna il-waiver tal-viza biex tiġi effettiva permezz ta' eh, ftehim f'Ottubru tal-2014 il-Kunsill indirizza din il-kwistjoni biex jinnegozja dan il-ftehimiet, daw il-ftehimiet il ftehimiet daw il ftehimiet il u fit-tmim l-2014 negozjati kienu miftuħin ma l-erba pajizi li qed insemmu llum fil kasta tal-Gżejjer Solomon, negozjati saru mar rappreżentant ma' rappresentanti tal-imbasċati rispettivi skont il-Makronixja u pajzi oħra li semmejna, gżejjer oħra li semmejna, il-tqajna ma' delegazzjonijiet magħhom u missjoni toħra fil-Paċifiku fil-New York. Da kollu bdejna bil-negozjati fit-tmim is-sena l-oħra u fil-bidu ta' din is-sena fil-kontenut tal-ftehim hemm test standard bħal ftejimiet ta' qabel kif ġew sottomessi lill parlament u l-Parlament fejn kien konċernata l-Parlament u kien hemm il-proposta u jagħtu lokal biex ma jkunx hemm bżonn ta' viża meta jkun hemm żjajjar osra anka ta' xi disajn ġurnata ma jkunx hemm bżonn ta' ta' bviża għandhom ukoll lingwaġġ standard f'dak li għandu x'aqsam ftehim internazzjonali fuq raġunijiet ta' sospensjoni minn kull naħa, per eżempju raġunijiet ta' politika pubblika, eh, protezzjoni ta' sigurtà nazzjonali, saħħa pubblika, eh, migrazzjoni regolari u rintrodazzjoni ta' għal bżon tal-viza minn kull naħa. Ovvjament daw japplikaw għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea meta daw japplikaw biex iżuru daw il-pajjiżi u kif għal ir rapporter hemm parti mal-grupp mal grupp tal acp għax l-Unjoni Ewropea għandha kooperazzjoni rib mal-ACP, ma dal-pajjiżi tal-ACP, u ħan issuktaw bil-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u dawn il-pajjiżi fil-Paċifiku, ma notifikajniex il-riskju ta' migrazzjoni, ma nix il-figuri, imma marċifejna lebda tħassib mill-istati membri li dawk l-aġenziji f'dawn l-aħħar snin ma kienx hemm applikazzjoni tal-azil jew rifuż ta' dħul ta' persuni minn dawn il-pajjiżi. Ftejimiet qed jagħtu wara il-firma għal ratifikazzjoni fuq il-bażi ta' dan issa dwar iktar informazzjoni addizzjonali tal-pajis kollu mill-modifikazzjoni mil tal-2014 tal-lista tal-viza ma werix ma twerix interess għal-ftejim tal-waiver tal-viza ma l-Unjoni Ewropea minkejja li aħna kemm il-darba tajnijom tlabnijom biex namlu dan Grazzi, hemm qed il-President, hemm xi kummenti Iva, signora membru għandak il-kelma. Grazzi, jina xtaqt. Għabel kollox nirringrazzja il-Maria Gabriel, kollega tijaj, għaxxollu wetqet għal daw fil-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' daw il-pajjiżi u importanti li jkollna verament kollaborazzjoni minn għal diffikultà burokratika anka fl-ambitu tal-ftejjimiet tal-ACP li aħna nikkollaboraw tant miqrib. Hemm attenzjoni partikolari biex nagħmluha possibbli biex ikonna dan it-tip ta' skambju li hu taqsek importanti għandna anka biex nivalutaw ix-xogħol u anka biex inkunu nistonsibu t tweġib banka wara it-taħdidiet ta' Cotonou. Grazzi ħafna. Grazzi Signora. Kienga peress li memx iżjed rimarki jew kummenti allura ngħaddu għal punt li jmiss tal-agenda li għanna li huma li huma il-kontratti il-kontratti għal kontenut digitali. Għanna din il- proposta għal kontenut digitali u kifett tilkom il-rapporter hija s-Sinjura Lauristin. Imma għada miex hawnhekk, allura li ħanamlu huwa li nissospendu il-sedu tal-xi 10 minuti. Mbagħad wara nistgħu nkomplu bil-laqatana mis-Sinjura Lauristin u Shadow Zohra. Mela, pausa ta' 10 minuti. Ladies and gentlemen, we would like to... Signori, nishtiqu nissuktaw, il-signora Lauri Sineda għal dal-boħra fostna, nistaw nissuktaw il-punt fuq l-agenda, punt numru 12 fuq l-agenda, dwar il-kontratti għal forniment ta' kontenut digitali. Leġislazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, dik diġa kif semmejt, il-rapporterja s-senjura Lawrisin ħan l-ewel ħana tija l-kelma biex tintroduċina s-sujġet un bat inkomplu bil-proċedura normali. Signora Lawristin, kjoġ ma kandak il-kelma, grazzi sur President. Kommissjoni, il-Kommissjoni tat għal konsiderazzjoni il-proġett ta' direttiva dwar il-kontrat fiskali fuq il-kontenut digitali Dan huwa dossier komplikat ħafna u ġdid bħala dokument illi iżid mal-konsum eċċessiv tal-kontenut digitali mill-konsumaturi. U dan huwa parti mill-pakket iktar kbir tas-suq uniku digitali għam l u l-juri li jumma mdaħlin fieħ u l-kumitat tagħna suppost għandu jagħti l-opinjoni tiegħu u jikkonsidra il problemi kollha marbutin mal-konsum tal-kontenut digitali bin min natura tiegħu huwa relatat mal-problema tal-protezzjoni tal-informazzjoni. U aħna għana kellna l-ewwel round informali u laqat dwar il-kwistjoniet il-bieraħ kienem kellna round table għal rapporters miż tlet komitati u aħna smajna fuq il-proposta ta' timetable kif il-komitat li beħaj meċi ma kienx hemm ċertezza ħarrija żewġ kumitati ta' qudiem ma kellhomx fejim komuni il-pass kien dak li kien għal ħafna kien ċar li anka l-kwistjoni jeħtieġa li jkollna wieħed jew żewġ rapporti f'dan il-kamp għadu għadna ma solvejnijiex kompletament għax hemm direttiva waħda fuq ir-rapport ta' kontenut digitali dwar affarijiet tangibli u servizzi u b'mod parallel għandek is-servizzi u prodotti tangibli fis-suq uniku. Ħareġ pereżempju meta nħarsu lej is-smartphone li mhux daqshekk kovju, mhux daqshekk ċar li ma rapport se jkopri l-smartphone. huwa kontenut digitali jew hija xi biċċa apparat li tista' tmissa bidejk. U bil huwa ċar, joħroġ ċar li timetable tista' tkun mod toħroġ mod differenti. Allura, il-ftejim inizjali xista jkun il-format u xista jkun l-ambitu tal-rapport. Imma insomma u xinu rapport jew tnej kristjoniet li qegħdin joħorġu minn dar rapport għal din id-direttiva verament għalina huma ta' importanza għax mill-bidunet l-ideja is-suq u kif nistgħu nirċievu, kif nistgħu imbijaw il-kontenut diġitali tkun solvuta b'mod illi qegħdin noħorġu b'fejm ġdid. Skonda l-proġett ma tistax tagħti daqs għal dal-kontenut bil-flus imma li jinti tagħti id-data personali tiegħek bħala prestazzjoni kontraprestazzjoni b'forma ta' ħlas. Tistgħu tifmu li min-naħa tal-kumitat tagħna eh, kwistjonijiet hemm kwistjoni komplikata ħafna li toħroġ kif nistgħu nikkonsidraw eh, id-dejta personali tagħna f'ekwivalent ta' flus u xi tfisser bħala protezzjoni tal-privatezza, eccetera, eċċetera. Umbat, hemm mistoqsijiet relatati mal-problema li dan il-kontenut digitali mhix xi ħaġa li inti sempliċement tikkonsma u jispiċċa, imma inti meta tikkonsmaħ inti qed tipproduċi ehm, data ġdida. Jiġifieri it-terminazzjoni u meta jispiċċa l-kuntratt u konsumatur jista' jiġbet il-kontenut kollu u d data intintuża mal-proċess kollu minn bejn il-bidu u l-aħħa tal-proċess hemm il-cookies u hemm mezzi oħra ta' kif tista' tiġbed kontenut ta' data tal-utent. Sfortunatament fil-noti ta' spiega referenza hija biss għad-direttiva antika u mhux għal dal-pakket sħiħ ġdid dwar protezzjoni ta' data. Allura, fl-opinjoni tiegħi rridu nagħmlu xogħol serju ħafna ħafna u nagħmlu l-isforzi kollha tagħna biex din id-direttiva u r-rapport li qed joħroġ mill-Parlament jikkonsidra il-pakket ta' protezzjoni ta' data sħiħ u ġdid fuq u dispożizzjoni daqshekk importanti tal-regolament. U taħaj jibda bid definizjonijiet ecc. Allura, l-opinjoni tagħna se jkollha rwol importanti ħafna biex tagħti regoli reali u ċari li dan is-suq uniku diġitali kif ikun permezz tal-prinċipi kollha u allura nipproponi li flimkien ma' shadow rapporters inħarsu li dan il-proposta ta' test u naqbdu daw il-punti kollha sensittivi u nibdew naqmu immedjatament fuqhom. Biex bekk aħna nkunu lesti qabel il-komitati l-oħra jiġu xi tipi ta' prodotti tagħhom biex ma nkunux tard aħna allura nipproponi timetable li verament nibdew pratikament il-ġimgħa d-dieħla biex bekk aħna jkollna l-ġimgħa d-dieħla jkollna l-ewwel laqa shadow biex niddiskutu l-kontenut tal-opinjoni tagħna u mbagħad immorru iżjed lilien fuq l bosta la rapport sa' 6 ta' Ġunju niproponi jenu bat nissuktew aħna x-shadows u kolla biex konna mendi li jisiru matul ġunju biex bekk diġaj konna xi l-ewwel verżjoni lesta u l-votazzjoni fih dan il-libe jista' jkun mhux iktar tard minn tmiem Settembru għax aħna mbagħad inkunu fi żmien fejn il produtt prodott tagħna jidħol fix-xogħol tal-libe biex xol xogħol tagħna jiġi konsidrat bi sħiħ, allura nitlob il-gruppi wkoll biex kunu lesti għad-diskussjoni rapporters biex nimmaġnaw jkollna kooperazzjoni tajba, jina żgur li aħna nistgħu nagħmlu l-kontribut tagħna biex bekk aħna nkunu nistgħu nkunu żguri dan huwa importanti ħafna u biex il-kummenti tagħna jiġu meħuda bis-serjetà minn komitati oħra. Grazzi ħafna is-Sinjura Lauristin, issa nagħti il-kelma li Shadow Rapporters l-ewwel li surbodi mill-PPE kjoġbok għandek il-kelma. Grazzi ħafna l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid illi huwa ta' pjaċir li naħdem ma' Mario ma' Mario e- e- Lauristin nikopera magħha biex nħolġu b'opinjoni tajba. Qed nibdew ix-xogħol tagħna hemm xi żewġ kwistjonijiet li aħna rridu nirriżolvu b'mod ġenerali. L-ambitu ta' din id-direttiva u d-definizzjoni tal-kontenut diġitali għandu jiġi ċarat fit-test x'nifmu b'kontenut diġitali kif Marja qalet hemm diversi problemi, problemi li għandhom xaqsmu mal-kontenut digitali u għadġeġi eh, li jintmessew blidejn. L-iktar ħaġa importanti għal il-rabta ma' protezzjoni ta' data u il-rabta ta' dil proposta ma' l-regolament ġenerali ta' protezzjoni ta' data u għacċar li għanna bżon nassiguraw ruħna il-testa direttiva ma' jkunx kontradittorju kontradittorju jew ma jkunx inkonsistenti mal-test tal-GDPR. Hawnhekk hawn ċerti kwistjonijiet li jħorġu bħal pereżempju portabilità li diġajja regola ta' permess tal-GDPR. Kwistjoni importanti oħra hija dik ta' data bħala pagament biskambju ta' servizz jew prodotti. Dinja eh, eżempju u fuq naħa waħda rridu nkunu kawti u attenti ma min-naħa l-oħra rridu nassiguraw f'dan il-punt li ma namlux regolamentazzjoni zejda. Per eżempju, jista' jkun diffiċli nisseparaw id-dejta li tingħata mill-konsumatur bħala kontraprestazzjoni minn dik li trid tingħata biex jiġi konkluż il-kuntratt jew biex jiġi assigurat il-funzjonament ta' servizz li jinvolvi l-provvista tal-kontenut. Minnaħa l-oħra, aħna rridu nassiguraw ruħna li l-konsumatur is-suġġett ta' data u data eh, imħalta jkunu protetti bisħiħ. Unbatana l-artiklu 13 u 16 fuq il-terminazzjoni, it-jun tal kontrat Wieħed għandu xaqsam mal-ġbit mal ġbit tad data u l-użu tad-data u fuq inna l-oħra kull data li tkun ġiet prodotta mill-konsumatur. Kemm nistgħu marru li lien fija din rridu niftakru li xuħut mid-data eh, hija relatata pereżempju għal statistika tal-prodott jew servizz li jingħata. Pereżempju nies kemm iżuru il-website. Il jekk il-konsumaturi kollu dan din id-data kemm il-darba kemm il-darba jidħol fil-website u kemm idum din hija neċessarja jien għandi d-dubju tiegħi jitgħid il-kellem. Il-konsumatur jista' jipparteċipa fil-logħba pereżempju avatar dan mhux mux jisu qed inċedu u nikxfu ċertu sigriti ta' negozju. Minnaħa l-oħra dan huwa ħolqien tal-konsumatur, estensjoni tal-personalità tiegħu. Allura dawn ħafna tip ta' problemi mhux ta' sekk diffiċli nsolvuhom, imma rridu niftakru fihom, jiena żgur li nistgħu nikkoperaw mill-qrib ma' Marju u Shadow Rapporters biex bekk nistgħu nirriżolvu daw il-problemi u xi problemi problemi u kwistjoni oħra li joħorġu. U naħseb hemm bżonn inkunu innovativi għax dan is-suġġett huwa innovattiv. Grazzi ħafna. Surboni, jina fimt li għed nitkellmu li titkellem inti Iva. Mela fissem shadow tana, Sur Peters nixtieq nagħmel xi kommenti li morru fl-istess direzzjoni ta' dawk li ħarġu mir-rapporter minkejja tkabbir rapidu tal-negozju elettroniku għad baqa ħafna xisir u għad hemm ħafna vojt. Għanna regoli frammentati ħafna li jżommu l-affarijiet lura ħafna. E, dan ħajoħlo, irridu noħolqu e, ambjent fejn li jkun tajjeb biex jista' jkun hemm il-parteċipazzjoni ta' kulħadd min-naħa tagħna irrid ikun hemm livelloli ta' protezzjoni tad-dejta għan min-naħa tal-konsumatur u U dan iwassal il-portabilità f'dan il-kuntest kun idea tajba niddiskutu iżet ir-regoli biex nitterminaw kontratti fl-aspett tal-ġbit ta' data mill-proveditur, mill-fornitur, f'dak li għandu xjaqsam ta' data normali u data li tkun ġeja minn oriġini anonimi. Id-direttiva tapplika l kull kontrat fej l konsumatur jikollu x'jaqsam ma' data fil-forma ta' flus jew data oħra. Iddiskutejna wkoll jekk hux possibbli ndefinixxu mod iktar ċarx nifmu bih bħala kull data oħra. U Sur il sen jixtieq jisħa illi jħares il-qudiem biex jaħdem magħkom. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Mlina. Grazzi. Għaw xi kummenti jizjed mill-istat mill membri prezenti, jekk le nitlob il reprezentanti tal komissjoni Ewropea biex intervjenu. Kjoġbok. Grazzi ħafna. Grazzi tal-kelma. Iva, kif qalet ir-rapporter din parti mill-istrateġija ta' suq uniku diġitali, strateġija li taqa fuq approċċ olistiku, ipprovajna naraw li nidentifikaw l-ostakli l-iktar importanti illi qegħdin hemm ma' negozjanti u għal konsumaturi. U waħda minnhom aħna li sibna huwa li hemm regoli differenti li jorbtu l-liġi tal-kontratti għal konsumaturi ma wkoll u primarjament f'dak li għandu xaqsam mal-fornitura tal-kontenut digitali. U allura f'dan id-dawl hemm stati membri diġà bdew jidleġislaw b'mod speċifiku fuq dan. U organizzazzjonijiet ta' negozju ġew għalulna, viċinawna, għalulna li aħna nishtuq li jkollna E, armonizzazzjoni ta' regoli u ma rridux li joqogħdu joħorġu regoli fuq livell nazzjonali. Allura aħna rridu noħolqu minn issa kif diġà ntqal e, ambjent tajjeb biex isir in-negozju skont la waħda ta' regoli biex bekk dawn ikun hemm iżjed kompetitività fl-Ewropa u imqabbel ukoll ma' pajjiżi ma' kompetituri f'pajjiżi terzi u l-konsumaturi jkollhom iktar fiduċja għax ikunu jafu li qegħdin jixtru e, skont sensiela waħda ta' regoli. Issa dwar xi punti oħra li semmew mill-MPs u li ġejjin mill mill-opinjoni tal liben ma bmu ġenerali u koll. l il ħaġa intqal minnkom l-ambitu ġenerali, l-ambitu wiesa. Hemm żewġ punti salienti hawnhekk prova futura u, u approċċ li għanet li għandu teknoloġija neutrali li għandhom ambitu eh, ġenerali ħafna Surboni semmih dan kontenut digitali għandu definizzjoni eh, wiesa ħafna dan ikopri kull tip ta' kontenut digitali indipendentement mill-mod kif il-kontenut digitali jiġi marketjat. Allura aħna ħajkonna sensila waħda ta' regoli u mhux nippermettu permezz tal-għażla ta' channel tal-marketing biex ikonna standards differenti allura noħolqu kompetitività u noħolqu zvantaġġi u vantaġġi fiħtan issu Ewropew allura naħnet inkopru kull tip ta' kontenut digitali. It-tini raġuni għaliex aħna nagħmlu dan huwa l-iżvilupp teknoloġiku u tekniku intom tafu ta' sew, tantu għaddej b'veloċità kbira li bażikament aħna nixtuq ikonna xi ħaġa illi iż-żmien ma jibdiliex. Ma rridux illi aħna noħolqu xi ħaġa li minnaw u ftit snin oħra jkollna nibdluha, aħna allura rridu insibu l-iktar definizzjoni wiesa illi tħares li il futur Dimensjoni oħra li saret li semmit mis-sinjura l-għawri sinu minn oħrajn hija l-kwistjoni dwar l-inklużjoni tal- kontenut digitali eh, f'dak li għandu x'jaqsam mal-fornitura tad data għaliex qed ngħidu dan. Dan huwa parti mis-suq li qed jikber nixta nagħtikom iżjed dettalji wara fid-diskussjoni maħna sibna li hemm parti konsiderevoli tas-suq anka l-konsumaturi f'din il-parti qed jiffaċċjaw problemi fejn hemm prodotti difettużi u ma jkollhomx rimedju biex jieħdu l fuslura jew il-prodott jingħatalhom tajjeb. Allura din hija raġuni waħda, tini raġuni hija raġunament sempliċi għaliex għandu jkollok drittijiet inqas jekk inti tixtri prodott bxejn, f'parentesi, imma tirreġistra u tħassi tħalli u ċedi l-indirizz elettroniku u kull tip ta' informazzjoni li tagħti, u mbagħad inti kollok inqas drittijiet jekk tagħmel dan, imqabbel ma' situazzjoni fej per eżempju qed downloadja eh, eh, kanzunetta li tiswa 99 ċentezmu. U hawnhekk inti allura hawnhekk hawn problema. Allura rridu ninkludu eh, data bħala counter performance fuq il-kontenut digitali. Issa, rridu naraw il-relazzjoni mal-GDPRs għanna proposta li għadda ma stajnix konna f-pozizjoni li nirreferu għal GDPR, għax ta' kizmi ma kienx adottat, imma din hija xi ħaġa li tiġi adottata u issa referenza ħadd inbidel u tiġi adottata għal GDPR. Imma dwar is-sustanza xinu, x'inhi l-filosofija wara dan? L-ewwel ħaġa dak li rridu naraw jekk inti tħares lejn l-istess kwistjoni minn żewġ li differenti. L-ewwel għandek il-GDPR li tħares il-kwistjoni minn mill-punt di vista ta' drittijiet tal-individu u mill-privatezza tad data dik ħaġa tajba u kontenti biha għandna, it-tieni punt di vista inti qed tagħti xi ħaġa u inti qed tieħu xi ħaġa bit battija fin skont natura ta' kontratt allura huwa importanti li kemm il-performance u l-counter-performance jidu jkunu fuq l-istess livellu. Jekk għandek difett f'wieħed minn naħat, inti qed tħallas iżjed milli suppost. Allura għandek għandu jkollok drittijiet hawnhekk. Allura qed naraw ħaġa minn żewġ angoli differenti fuq l-istess azzjoni. Dak li għedin nagħmlu huwa li nassiguraw mux biss li għandek li kollok l-istess drittijiet taħt il-GDPR ma li konsumatur ikoll drittijiet kontrattwali fil-kas illi il-prodott li nizzel jew li xtara ikun defettuvs. Imma u importanti li ninnotaw li aħna ridna nassiguraw il-GDPR japplika bisħiħ U assolutament essenzjali nassiguraw ruħna li drittijiet kollha li suġġetta d-dejta jkollu jiġu salvagwardjati u jiġu ċarati fil-punti differenti tad-direttiva f'postijiet differenti u fl-istess ħin aħna rridu nkunu żguri li fornitur ikun nadif biex najdu għek fuq minnaħat tal-protezzjoni tal-data u jkun nadif u kol fuq il tal-liġi tal-kontrat. Per eżempju, jekk jiena konsumatur u terminajt kontrat, għax il-prodott li rċivejt kien difettus, allora jien għandi dritt taħt il-proposta direttiva illi l-fornitur joqgħod lura milli juża mill-juża d dejta il jiena tajtu bħala ħlas. Imma jekk il-fornitur jiqwetta dak li suppost jagħmel taħt il-GDPR jiġifieri jħassar id dejta allura da ikun wetta dak li suppost kellu jwetta taħt id-direttiva. Aħna maħloqniex allura pis amministrativ żejjed fuq il-fornitur ma ridna nkunu żguri illi jkun hemm applikazzjoni sħiħa fuq id-direttiva. U anka ħanibqgħu fuq din l-erja fuq ir-restituzzjoni tad-data fil każ ta' terminazzjoni tat-kuntratt x'inhu x'inhi filosofija wara da kollu? dak li qed napplikaw bażikament huwa ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq liġi tal-konsumatur li tgħid li jekk il-liġi komunitarja tagħti l konsumatur ċerti eh, drittijiet allura għandu jiġi evitat anka fil-kontratti in-nissu jkun hemm inċentivi li ma jagħmluwix possibbli jew jiskoraġixxu lil konsumatur li jeżerċita d-drittijiet tiegħu jew tagħha. Per eżempju, jkolli ritratti tal-familja tiegħi fuq tfaganza fuq il-cloud jekk irrid nittermina il-kontrat għax hemm difett fil-cloud jekk ma jisu nissakka niġi skoraġġut illi nittermina l-kontrat għax jedduni li l-kontenut digitali se jitħassar, il-ritratti se jintilfu. Allura aħna rridu nkunu żguri il-protezzjoni ta' data drittijiet li jgħatu il-GDPR jiġu rispettati bisħiħ u japplikaw bisħiħ u li jen fl-istess ħin ma jkunx hemm pis amministrattiv fuq il-fornitur. Allura, compliance sħiħa fuq eh, fu il-regolament hija importanti ħafna bħala prinċipju għal il proposta direttiva. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Very much, Mr. Staudenmaja. Eh, any more comment, Mrs. Lau? Hemm xi kommenti oħrajn? Signor Lawstin. Nirringrazzja il-Kommissjoni għal din il-disponibilità ta' kooperazzjoni u jina nista anki najt li forsi se jirnexinna nissorprendukom fuq żewġ naħat jista' jkun li ħana marridux namlu iktar ostakoli e, għaliex il-data personali mumiex prodott u ma jistawx jiġu kommerċjalizzati u eh, nishtiqu aħna na eh, impoġġu limiti. Imma jena żgura illi se jkun hemm dialogu u kooperazzjoni u nistgħu nirservu l-problemi kollha. L-ewwel eh, ħidma hija illi nerġgħu naqraw it-test ta' din il-proposta ta' direttiva u in nindividwaw li mumma dawn il-punti sensittivi. Grazzi ħafna jgħid President hemm xi kummenti jew mistoqsijiet? Jekk le nistgħu ngħaddu għal l-aħħar punt fuq l-aġenda il Fissar ta' miżuri provizori fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għal beneficju tal-Italja tal-Greċa u rapport e rapporterja sinjora Skeller, Keller. U jina nishtiq najt illi wara il-ftehim ma' Turkija, il kummissjoni fil-21 ta' Mejju ta' din is-sena se tipproponi eh, il-deċiżjoni tal-Kunsill 1641 fuq il-rilokazzjoni 54.000 eh, persuna li ma ġietx proposta lill-istati membri l-oħra u dina ma, ma saħħiċ għada. Signora Keller, nishtiq eh, nishtiq neġbidlek attenzjoni għal fat li eh, hemm bidla fil bazi legali. Għaw il sinjura Pozu Bea, u bat nagħti il mikrofonu wara lis-sinjura Keller. L-ewwel nisimgħu minn il-Kummissjoni Sinjora Kozobea. Grazzi President. Grazzi tal-li tajtna l-opportunità nippreżentaw l-proposta fuq il-kontest. Intkom tafu li settembru meta kien hemm dawk l-influssi kollha ta' migranti fl-Unjoni Ewropea, l-ewwel darba użajna il- Trattat 78 u adottajna miżuri provizori għall italja u l-Greċja. it e tini waħda minn dawn il-konklużjonijiet Eh, wieħed tiftakru illi jirrigwardaw 121.000 persuna rridu ġir lokati. Il-konklużjoni eh, tirrigwarda 15.000 mill-Italja, 50.000 eh, mill-Greċa u batem backlog jħor ta' xi 50.000 li niddeċidu wara. F'Settembru l-Kommissjoni se tagħmel proposta u jekk dina ma ssirx allora E, dawn il-54.000 jiġu allokati għal Greċja u għall italja Is-sitwazzjoni baqgħet kritika fl-2016, speċjalment fil-biru tas sena aħna kellna xi 2000-3000 persuna li jaslu kuljum fil-Greċja. U f'dan il-kontest il-kapijiet ta' statu gvernijiet iddeċidew jieħdu miżuri addizzjonali. U fil-konklużjoni tal-Kunsill tas seba ta' Marsu ddeċidew joħol u dawn il-prinċipi għal eh, ftejn futur mal-Turkija u talbu li l-Kummissjoni esploraw il-passi possibli biex inkunu nistgħu nużaw l-impenji eżistenti għal dawn il-ftejimiet. U dan huwa l-kuntest l isfond u aħna qed niproponu illi nipprovaw nużaw il-54.000 persuni disponibli li għadhom ma sarux uh, allokati u nistaw nużawhom fil-kuntest tal-ftehim ma' Turkija. Għaliex aħna naħsbu illi billi nippermettu illi l-persuni eh, fl-Unjoni Ewropea legalment aħna nkunu qegħdin niskoraġġaw il-migranti illegali u bekk kunu qegħdin ngħinu l-ok il-pajjiżi li huma affettwati mill-kriżi li Greċja u l-Italja u nafu li fis-sitwazzjoni Eh, eh, fil-frontiera mal greċja se jkun hemm eh, problemi kbar. U aħna għadna li dawn l-54,000 se nużawhom billi namlu accounting rule. Stati membri jistaw jirrispettaw l-obligi skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill billi jaċċettaw legalment Sirjan illi qiegħed residenti fit-Turkija Però f'dan il-ftejn one to one għalina l-iktar ħaġa importanti għalli neħu l-pressjoni mill-Italja u l-Greċa u ħonna nasbu li kien possibli li dan huwa jista' jsir billi nagħtu iktar toroq legali. U bħala bażi użajna il-dokumenta diskussjoni li tagħna l-UNHCR fil-kuntest ta' eh, ta' toroq legali għas-Sirjani u bekk ma inkludonix biss ir-resettlement imma il-mezzi legali kollha għal dawn il-persuni li għandhom bżonn tal-azil. U għal din il raġuni ma taċ biss resettlement imma qed tinkludi l-aspetti kollha tal-ammissjoni legali. Stajna namlu l-amendi fl-aħħar test tagħna mandkom tafu illi fi resettlement u relocation deġa konna nkludejna ċerti elementi li mhumiex qed jaħdmu, ma peress li tafu illi il-deċiżjonijiet tal-Kunsill għandhom skadenza, aħna eh, id-deċidejna li dan kienet emenda immirata biex natu flessibilità l-Istati membri biex ikun jistgħu rispettaw l-obbligi għal dawk l-54,000 li ma setawx jiġu allokati. E, e, ma ridniex nbidlu regoli, imma ridna natu l-opportunità ta' flessibilità biex nkunu jistaw eh, jinkludu anki dawn l-54.000. Il-Komissjoni għal ta' tagħmel proposta fuq dawn l-54.000 se neħu dawk il-persuni illi ġew ammessi effettivament fit territorju tal-Istati membri bi skemi oħrajn u għal din raġuni kien importanti ħafna li ninkludu anki obbligu ta' rapport ta' riportar minnaħa tal-Istati membri biex nkunu nistaw E nżommu nota ta' dawk il-persuni li daħlu fl-istati membri anki skemi privati, e, sponsorship, e, resettlement one-to-one u sistemi oħrajn. Dan huwa l-kuntest. Allora l-proposta hija immirata ħafna u għandha għan konkret ħafna u bazi legali speċifika ħafna. Din dan u l ispont il-proposta hija asira ħafna m'għandi xejn xnajt u lesta nirrispondi l-mistoqsijiet. Grazzi. U esta signora Keller, eh, inti tista titkellem issa biex tippreżenta l-parti tal-proposta tal tiegħek. Grazzi, grazzi anke għal prezentazzjoni Tkellimna fuq il kontest il-shadows huma prezenti hawnhekk u jafu u, u, u jafu xini l-istoria, nistaw nitkellmu fuq it-Turkija. Però hemm ħafna problemi e, fuq il-proposta tal-Komissjoni li xtaqt nitkellem fuq. E, aħna qed niġu konsultati bħala Parlament meta ġiet il-proposta oriġinali e, namlu eċezzjoni nal għajnejna u darba sen sen aċċetta jekk darba li ġeja se tkun prezentazzjoni xirqa. U din hija tele darba li qed nerġgħu noporaw fuq bazi ta' konsultazzjoni. Din hija problema kbira. U allora niproponi li imbidlu il bazi legali biex titħol taħt il-korreġizlazzjoni u mhux taħt il-konsultazzjoni. Imma din hija l-lat proċedurali. U bat minnaħa tiegħi għandi problema anki ta' kunċett għalix il-proposta tal kommissjoni edha fil-fat biddel ir-regoli. il deċiżjoni fuq relocation tajt moċar il-relocation hija location għal Italja u għal-Greċa. Jekk issa aħna nieħdu dawk il-persuni illi suppost kellhom imorru fl-Ungerija u baċ se jiġu e, ristribuiti għall italja u Greċja, dawn mhumiex relocation iktar. U għatanna problemi bil-Italja u l-Greċja, għatanna nis li għedin jaslu e, fil-Greċja għed jaslu inqas, e, pero anki dawk illi waslu wara il- press release ta' Turkija tal-ftejma Turkija, anki dawn irriġu jirrelekati. Minna ħal-oħra għanna bat zida fl-Italja. U ma nistawx najdu li problema ġit irsolvuta u jamorru eh, bi proposti ġodda. Għati rridu namlu għadin ir mill-Italja, irridu nħolqu eh, mekanizmu ta' solidarietà għal dawk l-istati membri li huma frontline u li għandhom bżonn is-solidarità tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk. Qed inbidlu kompletament e natura tal-iskema tal relokazzjoni. Anki għal-rifugġati stess, se noddu la missjonijiet kollha fl-Unjoni Ewropea u dawn inkludu anki l-unifikazzjoni familjari. Inkludu l-vizat għal shol l-affari e-, e-, e-, se tinkludu kulħadd anki dawk li mhumiex kwistjonijiet ta' resettlement il-deċiżjoni ta' resettlement suppost staret mm, kullimkien 22,000 issa qed nagħmluha qed nireferuha biss mhux għad-dinja kollha iktar imma għall-Sirjani u mat-Turkija biss. L-idea ta' one to one hija wkoll eh, ħaġa li għajem dubbi għax tibatu Sirjan u ġibu Sirjan ieħor. Un dina ma kienix l-intenzjoni tal-Parlament meta qalet li rridu eh, toro iktar legali fil-approċ olistiku li għadna kif ibutajna. Eh, mela biex inqassar, il-proposta tiegħi li id-deċidejna fiha f'żewġ shadows li kien laqata shadows li kellna, waħda hija li nbidlu l-bażi legali u tini illi najdu li relocation hija eh, relocation u relocation għandha tiġi użata għall-Italja u għall-Greċja u resettlement hija ħaġa oħra. Il-passaġġ legali huwa importanti ħafna u qed nerġgħu nfakkru dan il-punt fi rapport u ma nistawx nieħdu posti minn mekanizmu ieħor biex npoġġuha f'mekanizmu ieħor. U anki e- provajna anki namlu anki bidliet oħrajn illi biex inkun nistgħu ntejbu il-pjan kollu il-kwestjoni tal-Afgani li huwa l-ikbar grupp ta' rifugjati li huma esklużi mir relocation. Għanna s e- e sirjani e, batanna bat l-Iraki bat għanna l-Afgani, ma l-Afgani ma umiex inklużi. Hemm kien hemm xi diskussjoni għax kien hemm ħafna persuni li ma rridux immissu it-threshold u din hija anke ħaġa aċċettabbli għal maġġoranza. U fir-rapport ngħidu ukoll illi l-istati membri rridu jaġlu iktar, e relocation għandha ssir iktar malajr u qed ngħidu anki jekk l-istati membri ma jirrispondux għal talba tal-Italja u tal-Greċja biex jagħmlu din relocation, allura il, eh, allura f'dan il-każ ma jirrispondux ifisser li aċċettaw u dan rridu namluħ biex biex issir ħaġa fattibli u issir iktar malajr. U dinija pratikament sustanza u diskutajna fuq dan kwistjonijiet kollha ma' shadows u nixtieq nirringrazzjahom għal kooperazzjoni tagħhom u nittama illi nkun nista' nistgħu nkomplu din il-kooperazzjoni eċċellenti. Imma importanti illi il-Parlament jibat anki messaġġ l-Komissjoni anki l-Stati membri li aħna rridu. Irridu li din il-location taħdem, taħdem sow, taħdem malajr u ma rridux li noqogħdu nħorġu eh, postijiet minn hawn minn hemm eh, jekk jekk il- il-kwistjoni ma' Turkija mish qed taħdem allora rridu naraw namlu press release u ma nistawx inneħħu nofs mill-skema ta' relokazzjoni poġġu fi skema oħra. Grazzi. Grazzi, signora Keller. Niftaħ issa id-diskussjoni. Ma Shadows, l-ewwel net ir-rappreżentant tal-IPP. We are just waiting for the end of the negotiations. Edin eh, eh, nistennew it-tmim tan negozjati. Jaw, le, mxaw. Mela, allora, nati il-mikrofonu l-Mr. Kirkos, il-xadow tal-SND. Grazie ħafna. President, ħanitkellem bil-Grek, ma mela tistaw tilbsu il-headphones. Ah. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal dan l-abbozz u l-kooperazzjoni eccellenti illi assikuratna fi żewġ laqat mal-shadows. Żewġ punti, il-bidla tal-bazi legali u l-artikolu 72 78, 2 u 78 3. Dana għazilniħ għax kien Eh, favorevol għal dawk il-pajizi li kienu edin eh, li kellhom ħafna flussi. Dina ma kienieċ inkluża fil- eh, fil-dokument li rċevejna mit turkija Imma l-Kummissjoni għalet li din dokumentazzjoni hija korretta. Biex nevitaw dewmin ma nistaw aħna naċċettaw li jkun hemm bidla tal-bażi legali. Il- il-rapporter edha tiftaħ il-bazi biex tinkludi anki ċittadini minn pajjiżi oħrajn. Hemm ħafna Afgan li qegħdin fil-Greċja bħalissa u li jekk ma nimxux qudiem se mingħajr soluzzjonijiet. Kif qalet is-sur is-Sinjura Keller hemm hemm numru ta' migranti li qegħdin qed jiżdied u mbagħad dawn l-54,000 irridu nżidu anki 18.000 maħħom u hemm problemi gbar ħafna fl-applikazzjoni tal-ftejm u qed noħolqu ħafna konfużjoni jekk aħna se niprom naqdu flimkien żewġ mekkaniżmi differenti. U għal din ir-raġuni naqblu miegħek meta ngħidu l relocation hija ħaġa u l settlementi oħra. Oħra. Fuq l-emendi illi rigwardaw il-bażi legali aħna ma naqblux u għal 14 u 25 nistaqsu flima salima punt qed jiġi protett il eh, il il-fatt li ikun hemm riunjoni familjari. Dawn il-kondizzjonijiet eh, huma biżejjed biex pajis membru japprovi rikollokazzjoni. Dawn huma l-punti tagħna u aħna lesti nikkooperaw. Issa l-xaddu tal-ICR. Grazie. President, aħna diġa ħadnija deċiżjoni fil-passat għall-Izvezja, fil-kas tal-Izvezja. U għal din raġuni il-kwestjoni għas sempliċi, signora Keller. Aħna naqblu, naqblu anki mal-Kommissjoni, u allora l-impressjoni tagħna hija illi fil-każijiet li qed naraw llum il-kwistjonijiet huma aktar komplikati. Għanna bżonn ta' dibattitu fuq is-sustanza, fuq dawn il-kwistjonijiet fuq il-politika ta' rifuġati u, u l-politika l-migranti. Il-LCR għandhom għanna atteġġament pjuttost xettiku lejn dan il-mekanizmu. Jidrenna li dan huwa mekanizmu pjuttost konfus u arbitrarju u mhux qed jinkludi il-kuntest soċjali ġenerali. Din hija l-impressjoni ġenerali tiegħi u illi qed jiġi propost illi dak li qed jiġi propost illum l italja u l-Greċja mea xejħlif riflessjoni tal lizbalji li għamilna fl-modi u għal din ir-raġuni aħna ma nistawx nappoġġawa din proposta. Aħna u li kunem dibattitu xira konkret fuq il-politika għal-migranti fil-futur. Il-deċizjoniet għadhom ma teħdux għal 2017 u 2018. Dan huwa kull ma nistanajt fuq din il-kwistjoni għalissa. issa Mela għandi tħassib kbir fuq din il-proposta u ma nistawx nappoġġawa. Grazzi, essa e sinjora Mlinar għal-ħodor. Jena nishtiq nirringrazzja l sinjura Ska Keller għall-approċ taħħa illi kien inklużiv ħafna u issa għanna xi esperjenza għaliex kull darba nerġaw niġu bi proposti ġodda mill-Kommissjoni fuq dan is-suġġett. Jiena nixtieq nisħa fuq tlet punti illi parzjalment diġà kell semmewom il-kollegi. Jiena naqbel perfettament mal-approċ tar-rapporter illi hemm bżonn nerġgħu ngħidu illi għal darboħra l bazi legali mhijiex ġusta. F'Settembru aħna aċċettajna neċessità biex nadottaw deċiżjoni tal kunsil fuq l-artikolu 78.3 ta' trattat għax kienna emerġenza qoddimna. Però sfortunatament dina bdiet ċirkju vizzjus u minn dak iż-żmien kien hemm anki miżuri ta' relokazzjoni li ġew adottati bl-istess miżura. Dan huwa wisq il-Parlament għandu rwol u għandu u jistħoqlu illi dan ir-rwol jiġi rispettat. It-tieni punt biex najdu mod ċar kif diġa għadna minn kellima li tkellmu qabli. Relocation, resettlement huma żewġ affarijiet differenti. E, ir-resettlement għandhom ikollhom e, kwoti ekstra mhux dawk allokati għal relocation, speċjalment għaliex nafu illi il-persuni relocated huma ftit u tantu maftit li ma nistawx najdu li kienu suċess. U fl-aħħar ma nistawx najdu li relocation ma mux qed taħdem għadona imbidlu natura tagħha. Irridu nagħmlu ċar l-istati membri mhumiex edin jimplementaw ir-rwol tagħhom. Irridu nagħmlu riflessjoni kritika fuq għaliex dan ma ħadimx għaliex bekk nkunu nistgħu nitalmu għal eh, revizjoni tal-regolament ta' Dublin illi issa se jasal. ħafna. U issa signora Spinelli eh, fisem il-gwe. Grazzi. Nirringrazzja ne, l-ewwel net eh, l-rapporter Ska Keller għal ħidma eccellenti tagħha. U anki għal kooperazzjoni eccellenti. Un apprezza il il-bicċa fuq il-garanzija ta' proċeduri. E anki l-ispazju li ta' tal drittietu garanzija essenzjali, u anki talba illi relocation ta' rifugiati e, għandhom eh, ikollhom skadenzi preċiżi u obbligatorji u anki e, illi il-relocation u resettlement huma żewġ affarijiet indipendenti. Għalija e, il-parti li titlob il-bidla il bidla tal bazi legali hija importanti ħafna, kruċjali. Dan huwa punt li jiena ninsisti ħafna. Il-lazla tal-artiklu 78 paragrafu 2 illi ifisser l-involviment sħiħ fid-deċiżjoni minnaħa tal-Parlament u mhux l-paragrafu 3 tal-artiklu 78. F'dawn aħħar xur, il-Parlament ġi esklus kompletament mill-atti u ftejim ma' stati terzi li ħaddet il-Kommissjoni bil-pretesti li l-Unjoni kella situazzjoni ta' emerġenza dema. Imħabba l-influss eh, li wasal eh, ta' rifugjati illi kienem bżon ta' din l-emerġenza minna ħata l-istati membri. Minna ħal ohra però nafu illi dan l-influss flus muwiex. Eh, nistennew, nafu li jgħatem, u allura eh, nistaw najdu illi ilna li ħriġna mill-situazzjoni ta' emerġenza. U għal din raġuni, mem lebda raġuni illi għalija l-parlament m'għandux jiġi involut eh, bisħi fir fil-rwol tijaw ta' ko-leġislatur. U jekk aħna ma dana ma najduħx moċar ċar għax aħna rappreżentanti ta' ċittadini Ewropej, jekk dana ma nagħmlux inkunu kompliċi ta' deċiżjonijiet illi jieħdu deċiżjonijiet l-oħra, l-istituzzjonijiet l-oħrajn f'dawn l-aħħar xhur. Deċiżjonijiet illi mhumiex aċċettati minn kulħadd u ħafna drabi kontestati, e, speċjalment e, nibdew bil-ftehim ma' Turkija illi, e, illi madux jissejjaħst ftehim imma sar issa jissejja eh, statement biex jevitaw il-kontroll tal-Parlament illi huma neċessari eh, għaliex il-Parlament li japprova il-ftejim internazzjonali. Grazie. Grazie, Signora Spinelli. Hemm xi kummenti oħra minnaħa tal-Istati membri u jew minnaħa tal-Kunsilju tal-Kummissjoni? Jekk le, mela nixtieq nitlob li Signora Keller li tati il-kommenti aħarin taħħa. Natik il-mikrofonu. Nirringrazzja li Shadow Reporters tal-kooperazzjoni tagħhom. Naħseb illi hemm ħafna emendi eh, anzi, naħseb ser ikonna da' skadenza l-emendi, jina għanna li nirċevijam, u tajjeb illi nkun nistgħu nikkoordinaw bejnietna biex ikun riżultat tajjeb fl-aħħar. Grazzi, l-iskadenza sabiex tres u l-emendi hija id-9 ta' Ġunju tal-2016 fit-tlieta ta' wara l-offsinar. Għandi kumment ieħor fuq din il-kwistjoni. Skont ir-regola 39, il-ġurija għaddit opinjoni, għaddit tgħaddi opinjoni b'dikun hemm proposta l-bażi għal-bidla fil-bazi legali. Il, ehm, e, dan għandu jisir sal-votazzjoni fil-plenarja. Signora Keller qed tipproponi li nibdlu l-bażi legali minn artiklu 78 paragrafu 3 illi tistipra għandu jkun hemm deċiżjoni tal-Kunsill wara ehm, deċiżjoni tal-Parlament Ewropew f'każi ta' emerġenza għal artiklu 78 eh, paragrafi 2 u 80 illi tinkludi ehm, proċedura ta' kod deċiżjoni. Is-Sinjura Keller qiegħda titlob din il-bidla ġifieri fil-bażi legali il-ċer tal-Komitat Libe ser jiddiskuti dan mal-koordinaturi jekk ikun hemm bżonn. Jekk m'hemmx iżjed kummenti, Il-Kommissjoni. Ftit kommenti ta' malajr. Fuq il-bażi legali minix ħanidħol fid-dettall. Eh, nixtieq fakkar l-Parlament illi l-Kummissjoni resqet proposti għal skema ta' relokazzjoni permanenti u anka għal Dublin supposta dikun fuq terminu twil u għek titkellmu fuq miżuri provizjonali ser ikun applikati sa' 26 ta' settembru ta' sena d-dieħla biss. Kemm infakkarkom, skur li tafu, mhux taqt infakkarkom. Barra minn hekk din il-proposta e, mhux qed tissuġġerixxi li relokazzjoni u l-installazzjoni mill-ġdid huma l-istess ħaġa, qed ngħidu biċċari li rilokazzjoni hija ħaġa u l-installazzjoni mill-ġdid hija ħaġa oħra. Aħna sempliċement qegħdin nipprovdu għal e, sistema mekkanika sabiex il-Kummissjoni tnaqqas mill-allokazzjoni Eh, tal ġejjeni il-numru ta' dawk illi jkunu diġa ammessi fit-territorju. Iġifiri jekk stat membru jkun ħa tnejn żewġ refuġjati, dawk imbagħad jitnaqsu. Imma aħna żgur li maħniex qed nħaltu rilokazzjoni ma' l-installazzjoni minn ġdid. Imbagħad biex inwieġeb il-kumment tal-onorevoli dwar il-reunifikazzjoni tal-familji, għat mandiġ ħafna informazzjoni, jem ħafna kazijiet li għadna ma nafux dwarom, ma nafux li ma kazi u taħt Dublin, li mu ma kazi tal-lokazzjoni, għat nipruvaw nġbru zit informazzjoni dwar dak. Imbat, dwar il ġematejn Kif taf l-ewel rapport, eh, il-Kommissjoni kienet għamlet mm, eh, skadenza ta' ġimatejn għal risposta mill-Istati membri. Xi Stati membri ma rispettawx dan assolutament. Hemm xi Stati membri iva li huma effiċjenti u iżommu ma' ġimatejn. Grazzi ħafna. Sinjura Kelle, tal-aħħar kjoġbok. Iva, eh, jiena fimti li inti ħsibtek li saqsojt il-Kommissjoni kan xitajt u qalet le ma mbagħad xorta tkellmet. Allura biex nwieġeb ta' malajr. Fuq il-kustjoni tal-ġimatejn, aħna għalek proponejna mekkanizmu dwar kif nassiguraw dan. Ġifiri, jekk l-istati membri ma jirwġbux għat-talba tal-autoritajiet taljani jew Greki, hekk kif isser li qegħdin jaċċettaw ir-refuġjati u din tiġri f'każijiet oħrajn, meta tkun trid pereżempju tirritorna xi ehm, xi refuġjati l-għalfej Eh, ma nużawx l-istess mekkanizmu biex bekk eh, nħaffu daqxej l-affarijiet, għax inkella nispiċċaw nistennew wisq eh, għat-tweġiba tal-istat membru konċernat. Grazzi ħafna. Nasab li dak vera kien l-aħħar kumment ta' Sinjura Kelle. Etna l din il-laqa il-laqa li mis ser tkun fit-30 ta' Mejju iġviri nar it-tnejn fit-3 Grazzi tal-li kontu għawek.